Chers collègues, euh... Aziz kollegi, kieġobkom, nkomplu bix-xogħol tagħna. U fuq l-aġenda ta' warlof senar għandna żewġ smieħ importanti ħafna li ser iseħħu ġo kamra li diffiċli tivvota fiha u saħan sitra wkoll diffiċli li iżom eh, tagħmel smieħ f'kamamar bħal dawn. Niskuża ruħi ma' kollegi li qed isibuha diffiċli biex iżibu post fejn joqogħdu bil eda Il-membri ma naħsibx li qed ikollhom problemi, imma oħrajn li jixtiequ isegwu x-xogħol tagħna u qed ikollhom diffikultajiet biex isibu post bil eda U għalhekk eċċezzjonalment jekk qed qegħdin bil-wieqfa nitlobkom jekk joġobkom biex tieħdu il-siġijiet, il-postijiet fejn hemm il-karta safra bħala SM. Jekk il-membru jkun ħajġi ġimbat, nitlobkom it-tuħ postkom. Jekk qed nifhem il-kumitat Imko li huwa wkoll qed jipprovdi opinjonijiet fuq direttiva importanti ħafna dwar il-kollokazzjoni ta' ħaddiema l-posting of workers dalodu kellu ismieħ tiegħu fuq dan is-suġġett Ek, għadhom kemm arfuni, fil-fatt, ma nafx jekkux laqwa mezz ta' kooperazzjoni bejn il-komitati differenti f'dan il-Parlament Ewropew u fil-fatt ħa nidħol f'kuntat mal-President fil-konferenza tal-Presidenti biex dan il-punt inqajmu. L-Onorevoli Christensen talabni biex niċċara sew li għaw tim tar radju li qed isegwih kif qed jagħmel il-mirijiet tiegħu u għal daqstant staqsa jekkux possibbli għalikom li jirrikordjaw il komment li huwa jagħmel. Nimmaġina m'hawnx problemi. Ġifieri tkunu sorpriżi jekk sibu ruħkom live fuq ir-radju ta' Danimarka. Mbagħad hemm dokumenti li ġew provduti mill-trade unions, mill-ħaddiema, dawn tqasmu lill-membri disponibbli fil-files u minħaddem għalu li jridu l-istess tip ta' trattament jekk jogħġobkom. U ta' bilħaq iva, so jistaw. Għanna numru kbir ta' esperti preżenti hawnhekk wara l ofsenar u nibda billi bil mot mod il-mod naddi l-kelma l-rapporter l-ewwel qabel kollox is-Sinjura Jazlovjeska biex bekk tkun tista' tintroduċi l-ewwel qabel kollox id-dibattitu. Imbagħad kull espert wieħed wieħed ikollu massimu ta' 10 minuti sabiex jagħti tweġiba għal mistoqsijiet speċifiċi li ntbatulhom. Sinjura Jazlovjeska, nadilek il-mikrofonu. Grazzi, Signora President, qabel ma ngħaddi għad-direttiva xtaqt nagħmel punt ta' organizzazzjoni Inti, Signora President, semmejt kemm huwa importanti u kemm kien importanti dan id-dokument u kemm huwa importanti l-imsieħba soċjali li jkunu involuti. Inti, id dispieċik u li ma konniex fi smieħ ta' imko, imma ovvjament kellna l-votazzjoni hawnhekk fil-kumitat tagħna. Ma jiena sorpriża li smieħ tagħna ma ġiex reklamat fil-Parlament. Imko poġġow posters kullimkien fil-parlament, iżda tana ma rajtx minn dawn il-posters, naħseb li l-imsieħba soċjali laqas kienu trattati ġustament mill-kumitat tana. U għalek ħanibatlek itra, Sinjura President, għax naħseb li dan mux jus bħala imġiba xirqa. Issa, fuq id-direttiva stess, Id-direttiva fuq il-kollokazzjoni tal-ħaddiema l-posting of workers eh, natat ħafna attenzjoni u kelli l-opportunità għandi din l-opportunità biex ikolli smieħ ma' dawn l-esperti preżenti hija importanti li din id-direttiva il-PWD ta' implementazzjoni tkun hemm biex ittejjeb is-sitwazzjoni u ilha hemm mill-1996 hemm żewġ għanijiet ewlenin l-ewwel nett l-imprizi jeħtieġ li jkollhom il-kondizzjonijiet xierqa biex jagħmlu xogħolhom blajnuna tal-ħaddiema tagħhom imbagħad id-drittijiet tal-ħaddiema jridu jiġu rispettati. Kelli numru tal-laqat ma' rappreżentanti ta' organizzazzjonijiet differenti, l-imsieħba soċjali, minn ħaddem, il-ħaddiema. U għaluli li jaqblu mal-pożizzjoni tiegħi li hemm problema bl-interpretazzjoni tad direttivi eżistenti, hemm problemi wkoll dwar l-aċċess għall informazzjoni għal ħaddiema kollokati fir rigward il-kundazzjonijiet tal-impjiegi fil-pajjiż ospitanti. Imbagħad il-kredibilità ta' kumpaniji magħrufa bħala letterbox companies, il-kumpaniji fittizzi, imbagħad ukoll il-mġiba qarriqa fir rigward min jaħdem għal rasu. Hemm ukoll dubji li feġġow dwar xi intenzjonijiet fil-Kommissjoni għall direttiva ta' implementazzjoni u biex bekk irridu naraw kif ħan eliminaw il-problemi bid-direttiva eżistenti. Barra minn hekk nistaqsi jekk il-lingwaġġ u biżejjed ċar u komprensibbli. Jiena restaqt numru ta' mistoqsijiet għall-esperti li qegħdin jattendu din dan is-smieħ bil-miktub Barra minn hekk ħadna approċċ innovattiv għal kooperazzjoni ma' Shadow Reporters u jiena nixtieq nfassal nu tip ta' lingwaġġ li jillimita l-ambitu għall-interpretazzjoni arbitrarja. Jiena nittama li dan ismiħ ikun ta' kontribut validu siwi sabiex itejjeb il-ħidma tad direttiva eżistenti. Nieqafawn naħseb li rridu nallokaw biżejjed ħin kemm jista' jkun possibbli għal skambju ta' femijiet mal esperti tagħna. Il-President, grazzi ħafna bekk ngħaddi l-mikrofonu bil-ordni li ġiet suġġerita lili l-erba mistednin tagħna. Permettu li nfakkar ir rapporter madana kollu li r rapport tiegħek qed jasal mod kuntest ta' xejn mibdul, jiġifieri l-Kummissjoni Ewropea irtiraw it-test li ġie ppreżentat mod parallel ma' tiegħek il-Demonti 2 li ovvjament ser jkollu influenza dwar kif ħan indirizzaw ir-rapport tiegħek direttament. Għalhekk l-ewwel nek nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lis sur Werner Bullen, li huwa s-segretarju politiku tal-EFBWW, il-Federazzjoni Ewropea tal-Bennejja u min jaħdem fl-injam. Naddis kelma Sur Bulen għal massimu ta' 10 minuti. Jek joġbok. Grazzi, President. Jina nirrapprezenta l-EFBWW u l-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-Parlament tal-li ħadi l-inizjattiva. Dejjem naħsbu li huwa ta' valur billi konna skambju ta' femijiet mal-partijiet interessati u mill-parti tagħna aħna lesti li konna soluzzjonijiet kreattivi u nippruvaw ukoll insibu kompromessi. Minħabba il-ftit ħin li għandna dispożizzjoni tagħna aħna batna t-tweġibiet tagħna l-mistoqsijiet propju bil-miktub, ndbat lis segretarjat tal-kumitat u naħseb li s-segretarjat ser jwassal il-reazzjonijiet bil-miktub tagħna lill-MEPs kollha konċernati u l-kollegi kollha jew inkella jistgħu jibatulna email u mbagħad aħna nibatulkom il-format bil-miktub. Qabel ma nibda nixtieq ngħid li minkejja li aħna kburin ħafna li l-industrija tal-kostruzzjoni ġiet mistiedna, il-problema hija li l-abbuż tal-kollokazzjoni mhix problema għal dan is-settur biss. Hemm setturi oħrajn tal-laħam, pereżempju il-biċerija, manki il-setturi oħrajn bħat trasport li qed jiffaċċaw l-istess problemi. Għalhekk illum mhux se nitkellem biss fisem l-EFBWW iżda fisem trade unions kollha taħt il-kappa tal-ETC, jek ti permetuli. Jekk naddu mill għal mistoqsijiet nixtieq nitkellem l-aktar fuq dawk li huma l-aktar importanti. Numru 2 tisħaq x'inhija l-problema reali u ta' bilħaq qabel nipprovaw insibu soluzzjoni rridu naraw x'inhija l-problema. U hawn qed nitkellmu dwar min jipprova jdur mal-liġi. Hija lista twila tkunu xi xukjati ħafna ħaddiema meta jmorru barra mill-pajjiż ma jkollhom laqliċken idea ta' x'inhuma termini l kondizzjonijiet tal impigi Jkollhom idea vagi, iżda bħala sala jkunu jafu x'se jistaw jistennu bħala paga, iżda ma jkollhom l-ebda idea mbagħad dwar x'inija r-regolament eżistenti fil-pajjiż li qed jimpjegom. U għalhekk hemm nuqqas kbir ta' informazzjoni li wassanna għal punt inizjali tal-PWD li espliċitament fiċ tajt li l-istati membri għandhom l-obbligu li jiprovdu l-informazzjoni. Ħafna drabi din l-informazzjoni tkun disponibbli, per eżempju f'xi siti moħbijin, b'lingwa li mhix faċli tifema u li virtualment li l-ebda ħaddim tal-kostruzzjoni muser jikkonsulta hemm xi inizjattivi li qed jiġu mnieda jew mill-imsieħba soċjali permezz tal-fondi soċjali jew kumitati oħrajn u dawn għandhom informazzjoni permezz ta' siti, fuljetti, ecc. Jaħdmu tajjeb, ma dan kollu l-problema hija li għandhom diffikultajiet li jelħu l-ħaddiema kollokati. U anki trade unions għanna il-fuljetti tagħna u għalhekk laqwa mod effettiv li niprovdu l-informazzjoni mhux permezz tal-istati membri iżda sfortunatament jgħaddi mill-imsieħba soċjali minkejja li mhijiex responsabilità tagħna. It-tieni problema hija li teoretikament skont id-direttiva 91 533 sta għal minħaddem li di evidenza ċara dwar x'inhuma termini u kondizzjonijiet applikabbli għall impik li u intitola għalihom il-ħaddim. Dawn irridu jkunu miktuba fil-kuntratt xol, xogħol, iżda l-problema b'din id-direttiva li la tiżisti minn ħafna snin hija li realment din id-direttiva mhux qed tiġi implementata xejn. U din hija problema serja, din hija direttiva li punu hija itra mejta, ma, ma tapplikax. Din tagħmel ħafna obbligi fuq minn ħaddem biex jipprovdi l-informazzjoni, iżda mhux qed tiġi applikata u lanqas infurzata. Dan ifisser li ħafna ħaddiema kollokati jitilqu l-pajjiż pajjiżhom mingħajr ebda Eh, informazzjoni u mener bda arfin. Ġala darba jiġu kollokati barra minn pajjiżhom, jgħixu iżolati ħafna, hemm ħafna pressjoni fuqhom u ma jkunux f'kondizjoni li jilmentaw għaliex jafu sow li jekk jilmentaw jew jinataw ċitazzjoni jew sanzjoni jew inkella l lura d-dar. Din hija r-realtà tal-ħaddiema kollokati li jilmentaw. Pratikament minħaddem jieb għalihom nikilmentaw. Jiexu izolati ħafna dan minħabba l-fatt li mandom lebda arfin lingwistiku, kulturali, ma jafux li ma organizzazzjoniet iridu jirrikorru f'każ li kollom il-menti, ma jafux l-eżistenzi tal-ispetturi tal-impjiegi, ma jafux ir-rwol ta' trade unions. U ma trade unions li jridu jħarsu biex isibu il-ħaddiema Eh, kollokati, jridu jfittxuhom l-ispetturi ta' minn taħares ix-xogħol. Dawn il ħaddi ma ma jmorrux anti trade unions. L-esperjenza hija li jiġu jirrikorru lejna jekk ma jkollhomx paga li l-għom għal tliet xhur, nof sena, u mbagħad ikunu għaddejjin minn jgħixu minn kundizzjonijiet u ċirkostanzi diżumani. U ħafna drabi il-minħaddem ikun eb. Il-kontroll huwa problema hija problema oħra serja, speċjalment fil-pajjiż ta' oriġni, virtwalment mu qed isir xejn. U għalhekk m'hemm l-ebda sistema ta' notifika, l-ebda skambju strutturali ta' informazzjoni li wassanna l-problema li l-awtoritajiet fil-pajjiż ta' l-impik irridu ifittxu x'inhuma l-fatti iżda dawn jaslu dejjem tard wisq. Huwa neċessarju issa li ikunu informati bil-qoddim għaliex din hija waħda mir-raġunijiet li aħna qed nittipproponu ħin obbligatorju ta' notifika. Ndur għal dan iktar tard. X'a ġoħra nieqsa hija sanzjonijiet konkreti u ħorox. ċertu pajjiżi jeżistu iżda mbagħad xiġri jekk min ħaddem ikun mar lura f'pajjiżu jew il-ħaddiema reġgħu marru lura f'pajjiżhom. Xinajdu dwar dawn it-talbiet ta' ħlas blura, eċċetera. Dawn huma każijiet komplikati ħafna, ħafna drabi jidher li kollox miexi ħarir fuq il-karta dwar kif tista' tibda proċedura legali, iżda fir-realtà ħafna ħaddiema jiddeċidu li ma jitlux f'intrigu bħal dan minħabba il-konfużjoni li jem Problema enormi oħra u għawna titkellmu dwar ir-realtà hija il-mod ta' kif idur mal-liġi permezz ta' min jaħdem ar-rasu għat nitkellem fuq il-ħaddiema kollokati. Ħafna drabi dak li jkun idur mal-liġi billi jiddikjara li huwa ħaddim li jaħdem ar-rasu. Dan irridu dawn il-ħaddiema kollokat irridu jiffirmaw dokument li f'daqqa waħda mill-lejla nar isiru ħaddiema li jaħdmu għarrasom. Ħafna drabi laqas ikun jafu x'qed jiffirmaw, ħafna drabi jkun miktub lingwa li ma jafmux u r-realtà hija li ikunu kuntenti ħafna li jekk jistgħu isibu impik xogħol barra minn pajjiżhom u jiffirmaw kwalinkwa dokument meħtieġ. U ħafna dokumenti jiġu falsifikati, qed nitkellem dwar kuntratti tax-xogħol, qed nitkellem dwar Eh, dokumenti tal-ħin tal-ħin tax-xogħol, eċetera. Ħafna drabi jekk ikun hemm spettur tax-xogħol dan jew dal-ħaddim kollokat jew kella jkollu ħeba eh, jikdeb jew inkella juri dawn il-karti fittizi. Dawn huma l-istruzzjonijiet li dawn il-ħaddiema jirċievu. Il-punt hawnhekk huwa li hemm abbuż tal-kollokazzjoni ta' dawn il-ħaddiema li sempliċement qed tiġi nfurzata bilkemm qed tiġi nfurzata fir-realtà. Xi ħtiex isir? Hemm ħafna soluzzjonijiet li huma meħtieġa għandna bżonn soluzzjonijiet fuq livell tal-istati membri. F'ċertu stati membri għandna bżonn ninsistu li jkollna koordinazzjoni interna xirqa, ħafna drabi f'stati membri differenti naraw li m'hemmx flus ta' informazzjoni bejn pereżempju eżempju il-Ministeru tal-Finanzi, mal-Ministeru ta' Sigurta Soċjali, mal-Ministeru tal-Impigi, jew inkella l-ispetturi tal-immigrazzjoni li dan wassal imbagħad tal-problemi seri. Dan ifisser ukoll li ma jistgħux pereżempju jorganizzaw ruhom internament. Irid ikun ċar ukoll li l-obligi stabiliti fid-direttiva esistenti 91 533 għandu jiġi applikat. Hija inaċċettabbli li din id-direttiva ilha teżisti iżda mhux qed tiġi applikata fir-realtà, speċjalment tal-PWD. F'dan id-dibattitu għalhekk ma nistgħux nevitaw li niddiskutu l-applikazzjoni, nevitaw li ma niddiskutux l-implikazzjoni ta' din id-direttiva. Naħseb li kwistjoni u ewlenija oħra hija din l-implikazzjoni. l-informazzjoni tkun aċċessibbli u faċli li tiftima importanti li kollhom informazzjoni għal kondizzjonijiet applikabbli tax-xogħol tagħhom. Din hija responsabilità tal-Istati membri iżda kif qedtilkom fir-realtà l-informazzjoni provduta mill-Istati membri meta hija adegwata. Ad ad ad Jiena konvint li l-imsieħba soċjali u ċertament fil-settur li jiena nirrappreżenta fil-kostruzzjoni lesti jipprovdu l-informazzjoni li hija meħtieġa. Iżda rridu nżommu f'moħħna wkoll li l-isforzi kollha li saru sissa qed jitħallsu mill-imsieħba soċjali stess. Din hija kemm xejn stramba għaliex laqqas biss huwa obbligu tagħhom u għalhekk l-imsieħba soċjali lesti li jeli jgħinu, iżda minnaħa l-oħra irrid ikun hemm eh, xi ħaġa li tintraddalhom lura. Xi importanti hija l-kooperazzjoni transkonfinali. U nieqaf hawn wara. Intqajt mal minħaddem fl-industrija tal-kostruzzjoni u waħda mill-strumenti innovattivi li nistgħu nintroduċu hija in-notifika obbligatorja minn qabel għal dawn il-ħaddiema kollokati. Bekk l-ispettorati fi dan il-pajis li qed jimpjega lil dawn il-ħaddiema jkunu jafu minn qabel fejn u meta il-ħaddiema kollokati qed jiġu kollokati minn pajjiż għal ieħor. Dan jiffaċilita x-xogħol tagħhom enormament. Jipprovdi l-informazzjoni dwar kemm hemm ħaddiema kollokati, fuq liema post ta' xogħol ħajġu impjegati u ser tkun il-perjodu ta' xogħol tagħhom kemm ma jaħdmu. Strumenti oħrajn li nixtieq nipproponu innovattivi wkoll tistgħu issibuhom fil-tweġiba bil-miktub kif għattilkom fil-bidu. Grazzi. Merci beaucoup. C'était un... Grazie kien hemm ħafna kontenut f'dak li għattinti, nirringrazzjawk. Issa ngħaddu għal Professur Eve Jorgen, direttur tal-Istitut ta' Riċerka Internazzjonali fuq il-Frodi Soċjali fuq l-Università ta' Gent. Professur Fidejk, għandek il-kelma l xar minuti. Grazzi sew. grazzi tal-li inti kont tista' tippreżentana ftit idejat fuq il-proposta u anki l-infurzar. Jina nishtiq namel diskors li huwa strutturat madwar il-kwistjonijiet prinċipali u jixħet l-attenzjoni fuq il-kwistjoni ta' joint and several liability kif ukoll eh, kif aħna tintemmu l-istudju għal wieħed mill-istituzzjoni ta' Ewropa fuq dan is-suġġett. Il-kwistjoni ta' l-outsourcing u subcontracting jaqdir wol importanti ħafna fis-suq tax-xogħol, fi fatt se jkun diffiċli ħafna li nerġaw imbidlu din is-sitwazzjoni, però da ma jimplikax li m'hemmx ħtieġa għal titjib. Is-subcontracting u l-outsourcing ta' bilħaq ma jistax jiġi tal-lorat f'ċertu każijiet fejn dan jista' jwasal għal l-evażjoni tal- u ċertu professjoni li għandhom xaqsmu mal-liġi. Meta nieġu għal ċertu protezzjoni ta' drittijiet ta' xogħol ma' marbuta mal infurzar u anki dispożizzjonijiet nieqsa dak li hu kontroll trasconfinali u attivitajiet ta' spezzjoni kif ukoll kooperazzjoni bej servizzi ta' ispezzjonijiet. Għalkemm aħna forsi nistgħu nitkellmu fuq il-libert il-moviment ta' servizzi u ħaddiema Memx, pero, eh, il moviment ħiles ta' spetturi u kontroll, u kontrolli. Għalek dan ma jistati wasal għal eh, akkuża, irridu naraw li kunem standards marbuta anki ma' inġenerija soċjali li naraw u koll li s-situazzjoni fissu intermix situazzjoni stessa l kulħat hemm ħafna u koll impjek fals Arfin li kooperazzjoni transkonfinali u informazzjoni huma diffiċli ħafna ineffiċjenti, anzi nistgħu ngħidu ma jeżistux u fil-fatt l-eżekuzzjoni transkonfinali ta' eżekuzzjoni ta' deċiżjoni li jittieħdu ma' impossibbli. Għalhekk fil-qasam ta' assistenza legali amministrativa u kooperazzjoni hija meħtieġa ħafna. Din kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni l-lum hija nfixkla minħabba raġunijiet validi differenti nuqqas tarfin tal-lingwi, applikazzjoni tal-liġijiet fl-istati membri li wieħed ma jkunx jaf li ma ministeru barrani huwa neċessarju huwa relevanti, allura għandna anki problemi bil-qafas deċiżjoni tal-Kunsill rigward tal-fin reċiproku dwar il-pini finanzjarji li issa japplikaw għal sanzjoni amministrativi jew inkella pini kriminali. Nuqqas ta' informazzjoni fuq il-persuni legali idewmu biex wet jikseb din l-informazzjoni. Għal din ir-raġuni l-introduzzjoni ta' mekkanizmi ta' eh, responsabilità konġunta wkoll tista' titqis bħala l-kura prinċipali. Waħda mill-kritika ta' tali sistema li l-ispett l-ispezzjonijiet normalment issir fiħdan kumpanji privati minħabba li servizzi ta' spezzjoni jiġu e, jiġu affaċetti bi problemi jistgħu xisolvu l-argumenti favur jorbtu mal fatt li dan jista' jkollu impatt pożittiv biex wieħed jevita li jkun hemm kompetizzjoni inġusta minħabba li meqjusa li l-kontratturi jsiru aktar attenti, diligenti u anki attenti meta jażlu il-sottokontratturi. Jista' jintqal ukoll li tali sistema għandha effett bħala deterrent għax ta' jevita li il-fatt li wieħed jevita responsabilità wieħed jipprova jfittex sottokontratturi aktar ġenwin. U għalhekk diffiċli li wieħed jikkonferma dan kollu. Il-fatti huma indiretti bħala fin-natura natura tagħhom u anki hemm ħafna ċifri kwantifikati f'dak li eh, responsabilta konġunta fuq livell nazzjonali tmien stati membri biss jafu llum bewħed u ieħor sistema limitata joint and several liability u għalkemm dawn is-sistemi saru minħabba reazzjoni tal-influss ta' ħaddima barranin daw ġew żviluppati fi kuntest nazzjonali u għalhekk ma kellhomx Eh, ma kellhomx eh, referenza oħra sotto kontratturi oħrajn, però l-impatt effettiv tar-regoli qed jiġi mfixkel. Għaliex jiddependi mill-ħaddiema biex jibdew proċeduri meta jkun hemm abbuż fid-drittijiet tal-bniedem, meta jkun hemm il-bidla fis kontratturi, ħafna ħaddiema ma jħossuhomx eh, li jagħmlu dan għax jibżew li ħajkun hemm rikors minn ħaddimhom Minħabba nuqqas ta' informazzjoni għalhekk il-msiba soċjali eh, eh, u jridu wkoll jitfasslu standards. Jider li trade unions ħafna drabi wkoll għandhom diffikultajiet biex ilqu dawn il-ħadima barranin, sistemi li m'għandhom bżon azzjoni mill-qorti bħal ċertu stati membri donu qed jagħmlu hekk jista' jkun żvilupp pożittiv. Għalhekk jidher li mhuwiex ċarsa li ma punt traspożizzjoni tista' ssir permezz ta' mekkaniżmu li jkun applikabbli fuq kuntest nazzjonali fuq kuntest aktar wiesa Ewropew. L-unika ċifri li aħna nistajna nsibu ġifri, din kienet dejta mill-Ġermanja, ġifri ġabra ta' kontributi għal ċertu dispożizzjoni marbuta ma' joint and several liability u dawn iwislu waslu għal 300-400 każ meta din is-sistema ntużat, dawn il-każi però ġew solvuti barra l-qorti u ċifri juru li kien possibbli li wieħed seta' e, gwardjaw il-ħlas għal ċertu btajjel jew ċertu vaganzi da sar bejt l-2006 u l-2011 li tali dispożizzjonijiet nazzjonali fuq joint several liability fil-prattika ma japplikawx fuq situazzjoni transkonfinali hija xi ħaġa li tmur favur li tajjeb li jkollna sistema Ewropea għal joint and several liability tista' twassal għall applikazzjoni eh, transkonfinali. Aħna qed nippruvaw insibu kol sistemi alternattivi speċjalment fil-pajjiżi tan-nuq tat-Tramuntana ħafna drabi daw is-sitwazzjoni kienet taw jiġu solvuti mit-trade unions. Fil-Svezja hemm ukoll possibilità li wieħed jagħmel vito biex ċertu ħaddiema biex ċertu persuni li jħadmu l-impjegati jużaw ċertu sistemi. Ma dana kol da ma jinkludux il-fat li il min ħaddem u trade unions kun jistaw jibdew il-negozjati fil-Finlandja il-ħaddim għandu obbligu li jiprovdi ċertu sodisfazzjon minn ħaddiem qabel jala kuntratt. U sottokontrattur u koll irrit kollom ftejm kollattiv li jistaw koll ukoll f'stati differenti jider ukoll li hemm numri di qed jiżdied fuq miżuri ta' informazzjoni li qegħdin hemm biex tiffaċilita l-monitoraġġ u l-ispezzjonijiet bħal l-użu ta' notif, skemi ta' notifika li edin u kol insibuħan prezenti fit 18 stat membru fl-Unjoni Ewropea. Il-notifika normalment imma konsidrati bħala strument indispensabli biex wieħed jagħti informazzjoni rigward il-preżenza ta' kompaniji barranin u anke ħaddiem ma' barranin fil-pajjiż madana kollu aħna nafu li bħalissa is-sistema Belġjana qed tiġi mistoqsija qudiem qorti tal-ġustizzja u r-riżultat donnu u għal-bot mill-li jkun ċar. L-introduzzjoni ta' sistema ta' joint and of Reliability fuq livell Ewropew tqajjem din il-mistoqsija jekk is-sistema tista' tkun limitata għal kwistjonijiet ma' eh, ċertu kwistjonijiet dan ukoll jgħod tal provedituri ta' servizzi barranin daw ma jorbtux biss mal eh, settur tal-kostruzzjoni. Għalhekk SMIs jaħsbu dartekiku biex jagħmlu dan barra minn hekk tista' tkun ħaġa ukoll soffri possibilità biex met jabbuża mill-suq biex jevita ċertu aspetti ta' joint and several liability. Iva, hemm il-mistoqsija legali wkoll jekk din il-limitazzjoni biex għal provveduturi ta' servizzi li jkunu stabiliti barra l-pajis kun limitazzjoni għal moviment tal-servizzi jistaw kol najdu l-introduzzjoni u impediment u anki rridu nsibu raġunament ieħor fuq livell nazzjonali ħana nafu li l-Qorti tal-Ġustizzja diġa semmiet li kien hemm raġuni ġustifikazzjoni ġifri bħala obbligu żejjed li huwa responsabbli f'dak il-każ il-leġislatur ħikollu aktar marġini wiesa għal ġustifikazzjoni ma dana kollu jiena ma neskludix il-fat li l-kwistjoni ser titfaċċa u tqum u dim il-qorti tal-ġustizzja il-direttiva tal-infurzar kol timplika l-istati membri ser ikollhom jaddottaw regoli simili għal situazzjonijiet nazzjonali mekkanizmu bħal daw huwa disproporzjonat għal imprizi bona fede u dan jista' jwassal ukoll għall eżonorazzjoni hemm tip ta' ambigwità f'dan ir-rigward għaliex possibilità ta' due diligence u effettiv u JSL ma jimxux normalment jitfit. Madana kollu jista' jkun hemm raġunament għalfejn dan jista' jseħ, però aħna nafu li fid-direttiva tas sanzjonijiet tal-2000 2009-52 fuq eh, eh, ħadima legali fuq hemm proċedura fuq due diligence u fuq dawk il-persuni se rispettaw dawn il-punti mhux ħajkunu responsabbli u dawn għadhom ma ġewx trasposti u l-istati membri kollha donhom jikkupjaw biss id-dispożizzjoni ta' direttiva. Mela biex nagħlaq huwa importanti li nkunu ninnotaw li introduzzjoni tal-JSL din it-tip ta' sistema ma tistax tieħu post il-miżuri li qed jakkumpanjaw biex wieħed jipprovdi servizzi u fejn l-Unjoni Ewropea qed tieħu azzjoni bosta daw il-miżuri u ma l-istess miżuri fejn nuqqas ta' sistema ta' JSL tkun kapaċi solvi ġifir introduzzjoni ta' sistema ta' notifika ta' aħbir drastiku ta' kooperazzjoni transkonfinali u anke kooperazzjoni, anke skambju ta' opinjonijiet bejn l-autoritajiet. Ikun hemm ukoll eżukazzjoni transkonfinali ta' deċiżjonijiet u l-infurzar ta' sanzjonijiet. Dawn jitrattaw sitwazzjoni ta' abbuż tal-ħaddima, però l-aħħar mhux l-inqas il-fenomenu ta' impjieg fals daw ma jeskludux pala riżultat ta' dan kollu l-introduzzjoni ta' sistema ta' JSL u impik fals dan ovvjament jista' inkella jinfirex dan huwa element li allura m'għandux jiġi minsi. Grazzi. Merci beaucoup. Grazzi tassew. Grazzi għal din il-perspettiva differenti fuq dan is-suġġett u għalhekk issa nixtieq nagħti l-kelma Sur Strig Norgard li huwa konsulent oli fil-Ministeru Danis, Ministeru tal impjik Danis. Mela, natik il-kelma la xar minuti jekk jogħġbok. Grazzi tassew, Signor President, dan huwa nur li ninsab hawnhekk fostkom f'dan il-Kumitat Jien għandi numru ta' mistoqsijiet u għat għandi 10 minuti biex nwieġeb mela daw mistoqsijiet għandhom xie jasmu mad sistema daniza uħut mill-mistoqsijiet u mak pjuttos ġenerali. Nibda bil-mistoqsija li jina identifikajt bħala mod kif wieħed jista' jevadi dawn l-standards minimi tal-ħaddiema. Dawn ma għarfin bażiku. Id-Danimarka m'għandix standards minimu fuq il-ħlasijiet, m'għandix leġiżlazzjoni u m'għandix ftejim kollettiv universali jiddependi mill insiba soċjali biex jippruvaw jagħmlu ftejim kollettiv bħala l-aħħar riżorsa permezz ta' azzjoni kollettiva. Il-Svezja u Danimarka għandhom similaritajiet bejnietom u jekk intom rajtu ċertu deċiżjonijiet intom tafu x'inhu ma dawn il-mekkaniżmi għalmenu qabel ma kien hemm din id-deċiżjoni mill-ICJ. Kif tafu meta naħna nitkellmu dwar is-salarji, il-problema i li ma jkunx hemm applikazzjoni tal-standards minimi, ma kif wieħed jistabilixxi l-standards minimi l-ewwel qabel kollox. Meta niġu għal kumpaniji barranin, il-trade unions għandhom sfidi partikolari u ma meħabba natura tal- l-kollokament, kemm ikun u l-periodu ta' żmien tal-kollokament, allora diffiċli biex wieħed jagħmel kuntatt ma' dawn il-kumpaniji barranin. Pero anki jekk Ftejn kollettiv jiġi firma ċerta tem problemi bil-evazjoni għaliex ħafna ndunaw li kien ikun diffiċli biex jiġbor jew jirkupra ħlas mill-pajis tal-oriġni. Anki jekk inti kollok ċertu istrumenti disponibli kif semmew il-kollegi tiegħi Jekk nerġa' nitkellem fuq dawn il-problemi anki kif nistgħu nsibu kumpaniji barranin, dej waħda mir-raġunijiet għalfejn fl-2008 aħna introduċejna skema ta' notifika l ħaddima barranin li tissejjaħ road. Din faċli allura biex il-kumpanija terġa' tikkuntattja lil eh, ħaddima barranin imma anke biex ikun hemm l-ispezzjoni tas-saħħa u autoritajt eh, oħra jagħmlu kuntat ma' daw il-ħaddiema. Din hija ma mal komunikazzjoni tal komissjon tal-2006 u anki l-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea u l-Kummissjoni għamlet proposta wkoll biex tikkonsalida da kollu f'artiklu 9 tal-Direttiva ta' nfurzar. Proposta il-provedutur ta' servizzi li tisemmi l-kumpanija id-dritt il-post fej jieġi provduti s servizzi, l-identità tal-ħaddima kollokati eccetera, eccetera. Din informazzjoni għandha tiddaħħal online u bil-Belġu għandha sistema simili fil-fatt. Din tagħmilha faċli biex wieħed jibgħat eh, informazzjoni l dak li qed jirċivi din l-informazzjoni u wieħed irid jiċċekkja li l-provedutur ta' servizzi jagħmel in-notifika. Dan l-obbligu għal provedutur ta' servizzi ma kienx parti minn root, ġiet introdotta minħabba l-fatt li il-provitutur tas servizz ma kienx qed jibgħat l-informazzjoni notifika neċessarja. U din hija il-mod kif il-Danimarka tikollha responsabilità konġunta. Jiena ntlabt jekk is-skema ta' notifika tista' tkun alternattiva jew tikkomplementa il-JSL. Kif għattilkom u kif qalu eh, sista bosta sistati membri għandhom is-sistema ta' notifika kif ukoll il-JSL, allora dawn il-kut F'dawn il-ċirkostanzi dawn huma komplementari għal xulxin. Il-JSL hija tini għażla jew inkara ta' safety net. L-ewwel net u l-mira li nissikuraw li l-proveditur ta' servizzi jkun mela din l-informazzjoni u l-awtoritajiet ikunu rċevewa u mħadu l-informazzjoni. Aħna wkoll rajna kif JSL tista' taħdem flimkien ma' sistema eżistenti tagħna U jagħmel sens jekk l-obbligu eżistenti fuq il-provvituti ta' servizzi biex jevverifikaw l-informazzjoni frut, dak il-każ jemmek ikonna due diligence. Jekk il-proposta direttiva tiġi adottata, nixtieq ukoll nagħmel kumment fuq kwistjoni oħra b'bażi personali. Meta jkollok JSL, dan il ko il profettatur ta' servizzi li jagħmel ċertu xogħol ieħor u min jirċiev l-informazzjoni jista' jitlob informazzjoni jekk li l-awtoritajiet jekk ma jkunux jistgħu forsi jisaqsu eh, minn qabel, speċjalment ta' dak il-pajjiż qed jilqa' l-ħaddiem. Jiġifieri numru ta' mistoqsijiet, però dak li qed jirċiev l-informazzjoni jrid jagħmel jekk jimra d-informazzjoni biex jevita li jkun hemm eh, joint jew civil liability, però kumpanniji jistgħu jiddaħlu f'din is-sistema jekk ikunu eh, laħqu l-obligi tagħhom fil-pajjiż tagħhom. F'dak il-każ ma jkollhomx is-sistema tal-JSL u l due diligence jekk kumpanija tkun irreġistrata hawnhekk, dawk li rċifu l-informazzjoni kollhom biss jivverifikaw li l-provitutur ta' servizzi reġistrat. Ovvjament da se jpoġġi iktar pis fuq l-amministrazzjoni tal-pajjiż għal xiridu jikkontrollaw iktar minn darba l-informazzjoni, però dan jiffaċilita l-libertà ta' moviment tal dawn il-kumpanniji dawn jimmunizzaw u koll l-ħtiġa li għati għotja minn mistoqsi t xurxin għaliex jistaw jizaw dan il-reġistru, pero nistan għammet li danu tassew da mux ħajkun possibli biex jisseħ taħt direttiva ta' infurzar li tkun revizjoni. Umbat, saqsewni kif reġistrazzjoni ċentrali fuq livell Ewropew għandha tiġi infurzat jekk aħna jkollna bżonn servizz Ewropew jew inkella jkun hemm kooperazzjoni bilaterali. Nista' noħloq parallel ma l-informazzjoni ta' sigurta li teżisti anke f'dan il-Kommissjoni, mistax nesludi l-possibilità li kunem reġistru bazi fuq kooperazzjoni. Però rridu naraw l-pajizi għori irti kolom l autoritajt li involvu ruħom u kol sabiex nimlew l-informazzjoni dan il-reġistru. Un bat għandi kommenti dwar id-dejn ir-rut f'Danimarka hemmhekk hemm kumpaniji domestiċi wkoll u jien naħseb li din torbot mal-fatt li kumpaniji barranin irridu jinformaw dwar il-post tax-xogħol. Kif għattilkom dan huwa konformi mal-linji gwida u l-proposta l-artiklu 9 u hija magħrufa wkoll fuq sma oħra għax tipprovdi servizzi bħal meta kumpaniji jridu jaraw li kumpanija tħallas is-sigurtà soċjali u titinforma wkoll dwar il-post tagħha tax-xogħol dan importanti għaliex l-awtoritajiet iridu jkunu jafu u jkunu jridu jagħmlu kontrolli unkella mhux ħajkunu jistgħu jsibu dawn il-kumpaniji biex jagħmlu l-ispazzjonijiet neċessarji. Kif inhom istqaru wkoll fil-kummenti l-informazzjoni frut hija impreċiża. Jiena nħoss li dan juri kemm u diffiċli biex wieħed jitroduċi kunċetti u regoli għaliex ta' bilħaq meta r-rut twaqfet ġiet ittestjata u eżaminata fuq persuni jew eh, dawk il-persuni potenzjali kunu ser jużawa u ġew mistoqsijiet ġew mistoqsija kux kollox kien ċar u issa nistgħu naraw l-affarijiet mhumiex preċiżi u kellna kuntatti bilaterali wkoll ma' pajjiżi sabiex bekk insolvu din il-kwistjoni għalhekk nista' ndur issa fuq mistoqsija kif nistgħu nassikuraw l-informazzjoni rilevanti hija tradotta mod tajjeb għanna artiklu 5 fil-fat, nistaw nużaw dan l-artiklu, pero ma nasibx li dini tweġiba, l-ħajar tweġiba, lix nittamaw li l-informazzjoni kollha tkun relevanti biex tiġi tradotta, l-informazzjoni għandha tkun aġġornata e, u tkun tradotta fil-lingwi kollha da jkun xogħol diffiċli, ġifri hemm ħafna sfidi anke kif nagħtu din l-informazzjoni l-kampanji barranin u dan huwa punt li ovvjament jixraqlu attenzjoni anke meta nitkellmu dwar id-direttiva tas servizzi għax komunikazzjoni mill-Kummissjoni ta' Ġunju turi li il-punt ta' kuntat waħdini ma jaħdimx daqshekk tajb daqskemm konna tamajna. Artiklu 9 issa. Hemmhekk għandi mistoqsija. Il-kwistjoni di il-miżuri ta' kontroll differenti sa' kif eh, dawn il-miżuri jistaw jitlu jiġu assikurati fil-pajjiżi kollha. L-intenzjoni tal-Kummissjoni u li tikkonsolida il-kazistika però din ġiet mistoqsija salima ka salima punt u allura ċertu stati membri Danimarka inkluża taħseb li hemm bżonn flessibilità l-ġejjena għal ċertu situazzjoni li mhumiex imbassra U għall-artiklu 9 aħna għanna u kol disgwit legali, mux bazati fuq trattati ma bazati fuq artiklu Disa', anki fuq il-lingwaċ ta' artiklu Disa'. Jek għannix ikolna artiklu disa mdaħħal jew le, dan jista' l problemi. Umbat saqsewni kol jekk hemm l-aħjar prassi minħata l-istati membri li huma restritti jew projbiti minħabba kazistika tal-Orti tal-Ġustizzja. Il-kollega tiegħi semma il-ħaddiema folot. U hemmhekk għandna l-kwistin tal-direttiva tal-ħaddiema u aħna provajna ninkludu il ħaddima li jaħdmu għal ransom. Pero dinja u kol mistoqsija minnaħa tal-Komissjoni l-Qorti tal-Ġustizzja, forsi nistgħu nerġgħu niġu għalija minna u ftit oħra irridu kol naraw xieħtiċ iktar palazzjoni legali fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Sabiex bekk il-istati membra jkollhom standards minimi. Mela, apparti il-proposta tiegħi biex ikun hemm viżjoni fil-medda twila ta' żmien, jien naħseb li il-proposta preżenti tal-Kummissjoni hija punta tluq tajba, mo partikolari din it-dispożizzjoni kif nevitaw il-kumpaniji folot. Għaliex bosta problemi ġejjin huma relatati ma' daw il-kumpaniji li ma jeżistux. Fil-verità ma kommentajċ fuq kollox, pero forsi nista' nagħmelek fit-tieni round. Grazzi. Merci beaucoup. Et nous en venons à notre dernière. Euh, Grazie tassew. Issa naddu għall-aħħar. Espert tagħna nistieden sur Thomas Schleicher, President tal-Federazzjoni tal-Kostruzzjoni tal-Industrija tal-Kostruzzjoni Ewropea u d-dokument ġim qassam lill-membri jekk jogħġbok. Grazzi, Sinjora President. Il-wara nofsa it-tajjeb, Sinjuri, jiena nixtieq nirringrazzja lill-Kumitat tal-Impjiegi tal-li organizza din is-seduta ta' smieħ u tal-li stieden il-fieg biex jagħtina biex natikom il-femmit tagħna dwar dan is-suġġett. Fiek hija l-Federazzjoni tal-Industrija tal-Kostruzzjoni Ewropea u llum tirrappreżenta 33 assoċjazzjonijiet minn 29 stat membru differenti. Aħna nirrappreżentaw il-kumpaniji ta' kostruzzjoni ta' kull daqs mill-gruppi internazzjonali kbar għal kumpaniji żgħar li huma attivi fl-industrija tal-kostruzzjoni u l-inġinerija. Fiek hija rappreżentanti, rappreżentanta tal- min jimpiega dialogu soċjali mal industrija tal-kostruzzjoni jiena ser nifoka fuq il-mistoqsijiet speċifiċi li intom ressaqtu imma jiena lest li nindirizza aktar suġġetti u nkella niżviluppa aktar il tweġibit tiegħi jekk intom tixtiequ l-ewwel nett. X'miżuri għandhom jittieħdu mill-Istati membri biex jiġi żgurat li d-dispożizzjonijiet din id-direttiva huma moqdija hemm bżonn ta' disponibilità ta' l-informazzjoni, informazzjoni li l-intraprizi biex huma jkunu jafu id-dispożizzjonijiet li għandhom japplikaw u ħaddiema biex huma jkunu jafu x'inhu ma drittijiet tagħhom u l-awtoritajiet pubbliċi biex huma jkunu jistgħu jikkontrollaw l-applikazzjoni effettiva tal-leġiżlazzjoni f'dan ir-rigward id-direttiva tal-infurzali tiġi proposta fiha xi dispożizzjonijiet tajbin imma wkoll xi djufijiet li għandhom jiġu arranġati. Pereżempju, aħna nemnu illi biex ikun hemm kontrolli effettivi l-awtoritajiet kompetenti ta' pajjiż partikolari għandhom jiġu marfa qabel ma jibda eh, ma tibda l-kollokazzjoni. U qabel ma jidħol fornitur ta' servizzi barrani, fih jiddispjaċija illi ma ġiex ma ġiex meqjusa talba konġunta tal imsihba soċjali IFBWW e u l fijek ġifiri timponi l-istati membri kollha li twaqqaf sistema mandatorja ta' notifika qabel mal-kollokazzjoni tibda effettivament. Il-kontrolli effettivi kif jistgħu jiġu organizzati jekk l-awtoritajiet kompetenti m'għandhomx informazzjoni daqshekk bażika. Mill-esperjenza tagħna Meta ser eh, u fejn nistgħu naraw l-iktar problemi? Jiena ma naħsibx li huwa possibbli li identifikaw mument partikolari fejn nistgħu naraw ħafna problemi. Jiena konvint illi id-direttiva tista' tiġi applikata b'mod effettiv jekk il-leġiżlazzjoni kwistjoni hija ċara u hija applikata. It-tininet il-kumpaniju l-ħaddiema għandhom informazzjoni ċara dwar id-dispożizzjonijiet li huma ser ikollhom japplikaw rispettivament u jistgħu jibbenefikaw minnhom u t dawk illi għandhom ir-responsabilità il li jagħmlu l-kontrolli għandhom it-tarif meħtieġ dwar fejn u x'għandhom jikkontrollaw kif ukoll il-mezzi xirqa biex ma jkunu jistgħu jagħmlu dawn il-kontrolli. Fiħdan fijek aħna nemnu illi il-direttiva proposta Mijiex qed taqdi dawn il-kriterji kollha. X'miżuri għandna nieħdu? Ħafna mill-istati membri diġa hemm ħafna sorsi ta' tarif li huma disponibbli dwar il-kollokazzjoni in ġenerali, imma kumpanija teħtieġ informazzjoni li hija prattika faċli wieħed jifhimha u li tiffoka fuq l-attivitajiet tagħha. Id-disponibilità ta' informazzjoni bħal din b'bosta lingwi u wkoll aspett importanti immens għal dawn ir-raġunijiet fost l-oħrajn illi fl-2009 aħna żviluppajna u nedejna flimkien mal-kollegi tagħna mit-trade unions website konġunta dwar il-kollokazzjoni fl-industrija tal-kostruzzjoni. Din il-website ġiet indikata miż-żewġ studji indipendenti bħala xempju tajjeb ħafna tal-aħjar prassi. Issa l-impossibilità ta' aċċess għall informazzjoni rilevanti kif tista' tiġi provata din? Bħal kull ċittadin jien għandi dmir illi nfittex dwar tarif dwar il-leġiżlazzjoni u dispożizzjonijiet li jiena irrid inħares u għandi l-obbligu illi nżomm magħhom. Kemm f'pajjiżi kif ukoll f'pajjiż ieħor fejn jiena nixtieq naħdem. Huwa dmir minna naħa l-oħra wkoll tal-Amministrazzjoni Pubblika Nazzjonali li tagħmel informazzjoni bħal din disponibbli u li tiżgura li din tiġi infurzata u applikata. Responsabiltajiet hawnhekk huma ċari. Jekk f'mument partikolari dispożizzjonijiet relevanti jinbidlu, jiena nista' naddatta u naġġusta l-affarijiet jekk jiena nkun marra f'din il-bidla imma jekk l-informazzjoni tinatali aktar tard u għadak li suppost jagħtina din l-informazzjoni illi għandu jibat il-konsegwenzi. Kif qed jinteraġixxu l-aġenziji ta' xogħol temporanju mal-fenomenu ta' kollokazzjoni? Dan naraħ li huwa permess f'ħafna mill-istati membri u hemm żewġ leġislazzjonijiet Ewropej li kopru il-xogħol temporanju, id-direttiva tal-kollokazzjoni u d-direttiva dwar l-aġenziji ta' xogħol temporanju. Dawn jikkomplementaw il xulxin u jsaħħu l xulxin b'mod reċiproku dwar id-dispożizzjonijiet li għandhom jiġu applikati b'mod partikolari il-kundizzjonijiet tax-xogħol. F'ħafna mill-istati membri hija leġiżlazzjoni tal-pajjiż ospitanti illi tapplika għal ħaddiema li huma ospitati minn aġenziji temporanji u għalhekk is-sitwazzjoni hija ċara fil-prinċipju dwar il-leġiżlazzjoni applikabbli. X'dispożizzjonijiet għandhom jitpoġġew fuq livell Ewropew biex niżguraw illi ma tarġax tirrepeti ruħa s-sitwazzjoni l fil-Iżvezja Dġa intqalu ħafna affarijiet dwar is-sitwazzjoni l Hemm ħafna opinjonijiet jew x'jaħsbu il-min jimpjega jew inkella it-trade unions. U ħafna esperti wkoll ma jaqblux dwar din il-kwistjoni u għalhekk hawnhekk ma nixtieqx narġa' niftaħ id-dibattitu, ma nixtieqx nibda dibattitu ġdid. U għal dawn il-każijiet l-aval refertu Luxemburg Id-direttiva tal-kollokazzjoni tibqa' strument tajjeb biex aħna niproteġu id-drittijiet tal-ħaddiema u wkoll ikonna forniment ta' servizzi m'għandniex nibdluhom u għalhekk aħna nilqgħu il-fatt li l-Kummissjoni ddeċidiet li tifoka l-proposta tagħha fuq strument leġislattiv separat biex ittejjeb l-infurzar u l-applikazzjoni tad-direttiva tal-kollokazzjoni. Waħda mill-iktar modi komuni biex wieħed idur ma' din il-direttiva hija permezz ta' l-ħaddima li jaħdmu għarrasom li huma fittizji. Fl-2009 aħna firmajna rakkomandazzjonijiet konġunti u tkellimna wkoll ma' trade unions, il-problema hija komplikata u tindirizza kwistjonijiet bħal liġi tal-libel tassazzjoni kwistjonijiet fiskali li għaw taħt responsabilità tal-istati membri jmorru li l mill-kamp ta' applikazzjoni tal-kollokazzjoni u għalhekk din hija raġuni tajba għaliex il-Kummissjoni ma ndirizzatx din il-problema fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din il-leġislazzjoni. Iżda aħna konvinti illi minkejja illi hemm dawn ir-responsabiltajiet nazzjonali nistgħu nindirizzaw uħud mill-problemi in perspettiva Ewropea u għalhekk nistiednu l-Kummissjoni biex iva din il-problema tindirizza. Issa, l-aħjar prassi li jeżistu minna tal-istati membri verifiki xirqa u mekanizmi ta' monitorat, spessjonijiet effettivi u xirqa u ma meħtieġa biex nużguraw illi konna livell ugwali għal kumpaniji u koll il-ħarsin ta' drittijiet tal-ħaddima ma dana kollu. Id-dispozizjonijiet li ġew proposti mill-Kummissjoni jagħtu lista ta' rekwiziti ta' amministrazzjoni u kol miżuri ta' kontroll illi jistaw innaqsu l-possibilità ta' kontrolli meta mqabbel ma' dak li huwa possibbli l-lum il-ġurnata. Limitu bħal dan ma jħallix illi kunem applikazzjoni xirqa u nfurzar ta' direttiva tal-kollokazzjoni u għalek imur kontra l-anijiet ewlenin ta' direttiva li tiġi proposta. Għalek aħna tal-fema illi dawn id-dispożizzjonijiet imorru lil mill ġurisprudenza tal-qorti tal-ġustizzja u jnaqsu konsider b'mod konsiderevoli il-possibiltajiet ta' kontrolli mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali. Aħna għandna l-istess fema pal kollega tagħna li qed jirrappreżenta lil ħaddiema. Aħna nemnu illi jekk din il-proposta il proposta tiġi emendata mill-Parlament Ewropew biex jiġi żgurat li t-tarif xira jkun disponibbli għal kumpaniji ħaddiema u dawk illi għandhom jagħmlu kontrolli sistema effiċenti ta' skambju elettroniku ta' informazzjoni bejn il-pubbliku u l-amministrazzjoni titpoġġa fis-seħ hekk inkun nistgħu nagħmlu l-kontrolli b'mod effettiv u jkun hemm infurzar transkonfinali ta' multi amministrattivi u sanzjonijiet. Imbagħad is-sitwazzjoni tittejjeb meta mqabla ma' situazzjoni li għanna l-lum. Konklużjonijiet. Jina indirizzajt il-mistoqsijiet li jintom li. Imma qabel nala l-interventi permettuli nejt kentejn dwar l-aktar kwistjoni delikata, iġifiri il-joint liability. Fijek miex kontra din responsabilta konġunta u s sistemi ta' responsabilta konġunta Sistemi attwali li applikaw l kostruzzjoni ġew negozjati fost il-msieħba soċjali iżda kontra intervent tal-Unjoni Ewropea fuq il-responsabilità konġunta għal-fieg dawn il-dispożizzjonijiet proposti jmorru li l-in mill-infurzar tal-kollokazzjoni għaliex fil-prattika dawn iwaslu għal sotto kontratti regolamentati l-applikazzjoni għal attivitajiet ta' kollokazzjoni ixeklu b'mod dirett il-possibilità li kun involuti il-fornituri ta' servizz barranin għall-inqas f'dawk il-pajjiżi fejn din is-sistema ma teżistix, jiġifieri f'16 il-stat membru minn 27. il dispożizzjonijiet proposti ser jolqtu uħut mis-sistemi attwali ta' responsabilità konġunta li dawn huma riżultat ta' negozjati twal fost l-imsieħba soċjali u għalhekk dan jista' jwassal għal problemi ġodda fuq livell nazzjonali fir relazzjonijiet industrijali għal dawn ir-raġunijiet kollha fihekk temmen illi dan huwa suġġett illi għandu jkun kompitu tal-Istati membri. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi. Din kienet bażi ta' sew interessanti biex aħna issa nkunu nistgħu nsawru d-diskussjoni tagħna. Issa nixtieq nagħti opportunità lil membri biex huma jistaqsu il-mistoqsijiet tagħhom minħabba l-limiti ta' ħin li għandna nixtieq li nagħtikom żewġ minuti kull wieħed għandi l-Onorevoli Christensen u l-Onorevoli Schroeter fuq il-lista. For Grazie President. Grazzi tal-interventi minnaħa tal-esperti. I nogle medlemsstater nogle store problemer med lastvognschauffører, eh, der udfører arbejde, der kan... Dak li għanna huma ħafna problemi. Direktivet, fordi man kalder det noget andet. Hvordan kan vi øge håndhævelsen af rimelige F-settur partikolari, kif nistaw ninfurzaw kondizjonijiet ta' xogħol raġonevoli? u niġildu dumping soċjali hawnhekk. Ma taħsib li tkun idea tajba illi ikonna informazzjoni li tingħata hawnhekk. Imbagħad Hemm il-ħaddiema temporani, l-aġenziji tax-xogħol temporanju, kif nistgħu ndaħluhom fid-direttiva? F'artikolu 12 hemm ir-regola ta' responsabilità fid-direttiva l-ġdida, imma dan huwa biss is-settur tal-kostruzzjoni. Huwa possibbli li aħna din nestenduha għal setturi tal-industrija oħra u kif nistgħu nevitaw il-prattika li spiss naraw li dawn l-aġenziji temporani jagħtu kuntratti ta' xogħol lill-istaff tagħhom biex jevitaw ir-regoli tal-direttiva tal-kollokazzjoni tal-ħaddiema. Grazzi. Iva, grazzi. Għandi sensila sħiħa ta' mistoqsijiet l-ewwel net. L-ewwel waħda hija l-Sur Berlin mill-EFBWW. Meta tajt daqqatajn l-dokument bil-miktub tijak, inti rajti li inti qed titlob għal definizjoni tal-ħaddima kollokati fid-direttiva ta' nfurzar. Tista' tispjega għaliex inti taħseb li hemm bżonn ta' definizjoni? It-tieni mistoqsija hija lill-Ministeru tal-Impjiegi Danis, inti donnok dert kuntent b'artikolu disa u jina xiftit sorpriza. Jekk tqabbel artikolu disa ma l-artiklu 5 dak oriġinali naraw illi hemm ċertu limitazzjoni u issa l-istati membri maċ għandhom daqshekk kontrolli effettivi, intom kelkom mekkaniżmi ta' kontrolli. Issa dawn mhux jibqaw jibqgħu permessi għaliex inti taħseb illi din hija xi ħaġa tajba. Forsi spjegali forsi fimtek ħażin. Ejdli. Dak illi inti taħseb dwar artikolu disa. U għaliex taħseb li jinsab hemmhekk. Intom diġà għandkom trek rekord tajjeb hawnhekk. L-issur Schleicher il-mistoqsija li għandi għalik hija din. die es auch äh, möglich machen, einen fairen L-aħjar mod biex aħna jkollna kontrolli effiċenti u għalli namlu l-kooperazzjoni, li jkollna kooperazzjoni. Imma kif nistgħu niksbu din il-kooperazzjoni fuq kif nistgħu niksbu kompetizzjoni fis servizzi fuq livell Ewropew? Li l mit testa tal-Kummissjoni, x'taħseb illi għandna bżonn, x'tib ta' sistemi oħra għandna bżonn biex nagħmlu l-kontrolli, inti tkellim dwar l-informazzjoni. Iżda għall-inqas fi stat membru wieħed u f'xi membri oħra hemm sistemi illi jaħdmu. Kif jorbot dan ma' restrizzjonijiet? Illi ġew deskritti mill-Kummissjoni f'artikolu 9. Um, grazzi, grazzi l-mistednin. ħaġa li insib verament diffiċli għal li niksbu definizzjonijiet tajbin. Hija sfida għaliex jekk tipprova eh, tirrestrinġi d-definizzjonijiet tispiċċa f'sitwazzjoni fejn xi ħaddiema jistgħu jitħallew barra u jista' jkun li jżid ukoll l-abbuż, l-evażjoni. U għalhekk kif ħan iksbu bilanċ jekk irridu nindirizzaw dawk li jħadmu li jaħdmu għarrasom mod fittizju dawn l-ħaddima kollokati, kif ħan iżguraw li jkunu imħarsa? Il-sensazzjoni tiegħi inizjali hija li rridu naqgħu lura għal morru lura għal trattament indaqs. Iżda forsi inti jew trade unions oħrajn lesti li tikkumentaw fuq dan. Għandna ħafna ġerarkiji legali bħalissa, għandna l ħaddiema kollokati, imbagħad għandna l-aġenti temporani, imbagħad għandna l ħaddiema kim sejħa normali. U għalhekk hemm kwistjoni ta' trattament indaqs l-istati membri, u bat għanna Roma, Ruma wieħed li qed interferixxi wkoll. Kif għannu niksbu bilanċ? U namlu għafax, ma namlu faċ li dak li jkun li jdur mal-liġi u ma regoli Thank you. Grazzi ħafna, Jutta Steinruk. Iva, President, ma la tin il-kelma daqsek malajr. Grazzi għal kommenti. Wara li tajt widen lilkom l-erba. Ma nistax ma nsemmix il-fat li għanna bżon ta' entità Ewropea ċentrali sabiex tagħmel kontroll u tiġbor l-informazzjoni għaliex donni għandha l-impressjoni li jekk irridu norganizzaw dan bilateralment imbagħad l-isforz amministrattiv u burokrati jkun enormi. X'taħsbu dwar l-idea ta' entità Ewropea? Dan ikun tajnuna forsi jimxi id fit ma' Karta Ewropea tas Sigurtà Soċjali għal ħaddiema Fil-Ġermanja, per eżempju, meta jena nżur is-siti ta' kostruzzjoni, xi kultant ikun hemm ħaddiema kollokati li jkollhom problemi. U ta' sekwit ma nkunux nafu min huma l-kumpaniji ta' kollokazzjoni. Għandek dawn il-kumpaniji fittizji wkoll ekkim sejħa letterbox, letterbox companies, forsi hemm bżonn xi notifika jew informazzjoni ma laqqas kunem hemm xi kultant fil-proposti kif għan indirizzaw dawn il-kumpaniji, kif għan solvu din il-problema tal-kumpaniji fittizji, ħafna drabi din hija problema frekwenti. Kif għan izguraw li l-kriterji kollha ikunu eh, rispettati? Għandna bżonn awtorità ċentrali forsi radikali wisq, din ħadd mexxina l qoddim jew le? muqet nara lebda talba għal mikrofonu u għalek għan meċi id-domanda tijaj. Semma fil-qosor il-wall ta' trade unions ma diffiċli ħafna naraw li ma trade unions t-reprezenta l-ħaddima il-pajis li qed jilqal dawn il-ħaddiema jew dawk li qed jibatom. Li huwa l-aqwa mod fl-opinjoni tagħkom min għandu jikseb l-informazzjoni l dawn il-ħaddiema f'pajjiż ġdid għandhom ikunu trade unions, l-awtoritajiet lokali fil-pajjiż ospitanti jew entità Ewropea. X'inhi l-opinjoni tagħkom ibbażi tal-esperjenza li għandkom? Għandek mistoqsija, Sinjura Jaslovjeska, jek joġbok. Iva, fil-bidu, kelli l-opportunità li nitkellem ma l-esperti. Iżda għandi mistoqsija supplementari, għassur Schleicher. Ta' sekwit nirreferu għal kriteri tal-kumpaniji eh, li jridu jħabtu wiċċhom magħhom il ma kollokati, x'inhuma dawn il-kriterji? X'taħsbu dwarhom? Taħsbu li huma kriteri li huma diffiċli li tkun konformi magħhom jew taħsbu li li tizdit xi ħaġa jew kun aktar miftuħa jew il-kontra forsi. Fien Dank fi fran. Grazie ħafna domanda. Issa ngħaddi l kelma lill esperti vari u jekk joġobkom nitlobkom tagħtu tweġiba tagħkom f'ħames minuti kull wieħed. Naf li mhux kompetu faċli, imma l-opportunità tagħna ma tantx hija wiesa. Tantx għandna ħin. Is-sur Vajsen, nittama li mhux qed naqsu lil ħin. Hemm ħafna mistoqsijiet li tresqu, mod partikolari tas-sur Christensen, is-Sinjura Schruter u s-Sinjura Turunen marbuta mal-ħaddiema li huma aġenti temporani. Ħafna drabi għandna sitwazzjoni ta' konflitt jew inkella sitwazzjoni li hija waħda ambigwa. Għaliex għandna żewġ direttivi applikabbli fl-istess ħin għandna l-PWD u anki d direttiva tal-xogħol tal-aġenziji temporani dak li rridu nagħmlu huwa li nagħmlu xi kjarifika x'inhu applikabbli. U għalhekk jekk nieħdu dawn iż-żewġ direttivi flimkien u nqabluhom, naħseb li l-konklużjoni ovvja hija li l-iktar kundizzjonijiet ta' vantaġġ applikabbli għal ħaddiema jew permezz tal-direttiva tax xogħol ta' aġenziji temporani jew inkella dik tal-posting of workers għandha tkun applikabli. jew waħda jew l-oħra biex bekk ma jkunx hemm ġerarkija bejn id-direttivi iżda naraw li ma waħda eh, toffri l-aktar vantaġġi u tiġi applikata. Naħseb li din regola sempliċi. Mbagħad fir-rigward id-definizzjoni ta' ħaddiema tqajmet bosta drabi din, s sur Schleicher semma wkoll li xi ftit snin ilu għamilna riċerka dettaljata ħafna fuq il-kwistjoni ta' dak li jaħdmu rasom mod fittizju u dak li jaħdmu rasom mod ġenerali. U li laqatna kien li fl-industrija tal-kostruzzjoni il-xogħol ta' dak li jkun rasu fit, mod fittizju jużaw biex ikun jistgħu iduru mad direttiva tal-kollokament tal-ħaddiema. Dan huwa diffiċli fuq livell Ewropew m'hemm l-ebda regoli ċari minimi ta' jista' jitqies bħala ħaddiema u din hija sitwazzjoni kemm xejn stramba għax dawn ir-regoli jeżistu fuq livell internazzjonali mbagħad. Nistgħu nagħtu ħarsa lejn l-ILO li aktar stramb terġa' huwa li l-Qorti Ewropea ta' Ġustizzja għandha ġurispondenza kostanti fuq eh, kriteri bażiċi iżda dawn mhumiex obbligatorji u għalhekk aħna nixtiequ nipproponu li indipendentement mill-rwol tal-partijiet interessati, irridu natru ħarsa lejn x'nija r-realtà ta' relazzjoni ta' xogħol bejn min ħaddem u l-impjegat. Jekk dan ikun qed jaħdem ar rasu b'mod ġenwin m'hemmx problemi, iżda jekk fil-fatt ikun ċar li dak li jkun qed jaħdem ar rasu b'mod fittizju biex idur mal-liġi, awtomatikament dan irid jiġi trasformat kuntratt ta' xogħol ibbażat għal ħaddiem kwalunkwe. U għalhekk hemm kriterji, pereżempju l-kriterju ta' subordinazzjoni. U għalhekk f'dawn id-definizzjonijiet naħseb li għandna u nistgħu niċċaraw aktar esplicitament x'inhuwa ħaddiem. Dan jorbot ukoll ma' kwistjoni sensittiva li tqajmet mis-Sinjura Turunen. Xiġri jekk pereżempju eżempju direttiva ma tkunx applikabbli għaliex hemm setta regoli li japplikaw fl-istess ħin. Urdu ngħidu li anke għalina u anke fost l-esperti legali dan mhux ċar. Jekk pereżempju fil-każ tad-direttiva PWD ma tkunx applikabbli pereżempju fil-każ ta' kollokament ta' ħidma, kollokament ta' ħaddiema fittizju. F'dan il-kas li ma regoli applikaw hija l-leġislazzjoni u l-ftejmiet kollettivi tal-pajis tal-impik jew il-pajis li kollu domiċilju. Naħseb li direttiva tal-infurzar huwa hija opportunità unika biex nixħtu naqra dawl fuq din il-kwistjoni u mill-punt di vista tagħna hija ovvja meta tintbat f'pajjiż ieħor u ma jkollok l-ebda relazzjoni ta' kollokazzjoni naħseb li regoli applikabbli irridu jkunu dawk fil-pajjiż tal-impik. Dawn irridu jkunu applikabbli bisħieħ u rridu nqisu wkoll li jistgħu jkun hemm xi trattamenti favorevoli, pereżempju jekk ikun hemm regoli ta' rimbors favorevoli li jiġu mill-pajjiż eh, ta' domiċilju li ma jeżistux fil-pajjiż tal-impik. Dawn ukoll irridu jitqisu iżda hija mistoqsija importanti ħafna għaliex tolqot sensiela wiesa ta' ħaddiema migranti li ma jaqgħux taħt il-PWD. Sinjura President, għajmet ukoll mistoqsija importanti li ma trade unions ikunu kompetenti biex ngħidu hekk biex jindirizzaw il-kwistjonijiet. Inna niddiskutu din il-kwistjoni internament u dak li innotajna huwa li pereżempju fil-kwistjoni ta' informazzjoni u konsultazzjoni diġa' hemm leġislazzjoni fuq livell Ewropew. Nistgħu nirreferu għad direttiva fuq il-Kunsilli Ewropej ta' ħaddiema għandna s-Soċjetà Ewropea mbagħad hemm il- memx obbligu fuq il-konsultazzjoni u fuq l-informazzjoni iżda għandek postijiet tax xogħol fejn hemm ħafna nazzjonalitajiet differenti li qed jaħdmu fl-istess ħin imbagħad m'hemm xejn provdut fuq livell Ewropew. Aħna nħossu li jekk tħares lejn il-leġizlazzjoni eżistenti ma nkunux qed noħolqu xi ħaġa ġdida iżda nistgħu napplikaw l-istess set ta' regoli ta' informazzjoni u ta' konsultazzjoni għal dawn il-postijiet tax xogħol transnazzjonali. U fil-dokument li battilkom hemm każ reċenti mill-Olanda msejjaħ Emshaven jekk tidu taqraw id-dokument. Struttura simili diġà twaqfet u anki ftejmit kollettivi ġew firmati. Bej wieħed u ieħor ħames milt ħaddim Pollak irċevow żieda tal-paga konsiderevoli. Iżda ikun utli li niprovdu informazzjoni wkoll. Imbagħad it-trade unions kollha li jkollhom rwol relevanti x'jaqdu ikunu jistgħu ikunu attivi fuq dawn il-postijiet tax-xogħol. Imbagħad kien hemm mistoqsijiet oħrajn iżda nirrikmanda lil kollegi iwiġbuhom. Inkella nkun qed iwiġġeb kollox jien. Li ma tantx tkun xi ħaġa edukata. Tajjeb. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma lis sur Jorens. Grazzi. Signora President, minix ċert kemm ħawieġeb il-mistoqsijiet, forsi għandu tweġiba oħra għal xi wħud mill-mistoqsijiet. Ħan nitkellem fuq ċertu kwistjonijiet biex bekk ma nqatax iktar minn ħames minuti. X'inhija minu ħaddim kollokat? Din għandha x'taqsam il leġizlazzjoni x'naħseb li l- rridu naraw x'inhu għal kriterju u niddefinixxu b'mod ċar minnu ħaddiem kollokat. Kien hemm diskussjonijiet taħt il-direttiva 96-71 Irridu naraw li ma liġa ser tapplika dejjem ħajm il-regolament Roma wieħed li huwa l-istrument ewlieni biex tara fejser ser tasal. Għaliex dan regolament huwa regolament remel x'inhu? Rom ta' Ruma wieħed li jaqa' taħt dan ir-regolament biex tissib eżattament liema liġi applikabbli għal min. Tqajmet bosta drabi l-kwistjoni ta' min jaħdem ar-rasu b'mod fittizju, din hija kwistjoni taħraq ħafna. Il-problema hawnhekk torbot mal-kwistjoni ta' kompetenza Lix bażikament tista' tgħid li trid fuq livell Ewropew l-Qorti tal-Ewropea tal-Ġustizzja tatna xi indikazzjonijiet iżda dejjem tirreferi indirettament għal liġi nazzjonali biex tiddefinixxi min huwa ħaddim jew ħaddim li jaħdem ar-rasu. Dan għattu bosta drabi wkoll li tkun ħolma sabiħa biex niżviluppaw dawn il-kriterji Ewropej għal xogħol ta' min jaħdem ar-rasu b'mod fittizju iżda tkun qed tinterferixxi fil-kompetenzi nazzjonali u ddaħħalhom f'kompetenzi Ewropej. Fuq livell Ewropew attent tajt li r-realtà għandha prevalenza fuq ir-rieda tal-partit interessati tista' tkun idea ta' kunflitt kbir f'dan ir-rigward. L-aġenziji temporani iva naħseb li għandhom ikun hemm kjarifika bejn direttivi differenti fuq l-aġenziji temporani dawn huma fl-aħħar mill-aħħar entitajiet li jħadmu normali hemm regoli speċifiċi li applikaw għalihom iżda anki f'dan il-każ il-Qorti Ewropea l-Ġustizzja jkollha xi diffikultajiet ħafna drabi. U għalhekk irridu nidirizzawhom. Waħed mill-aħħar kelliema semma l-idea li għandix imorru għal xaġa Ewropea. Iva, kieku jkolli ħolma li taċetani tkun li konem dimensjoni Ewropea f'dan ir-rigward, imma imma li kunem servizzi ta' spezzjoni u kollox fuq il-dimensjoni Ewropea. Imma nafu il-koll li hemm differenzi hemm xogħol illegali fil-Ġermanja kullimkien ukoll u fl-Awstrija hemm l-ispezzjoni tal-taxxi li hija responsabbli u jien personalment jiena nittama li jkun hemm xi tip ta' sociopol Ewropea min jgħid li jien qed naħlom jew qed imur iżejjed iżda bħall-akademiku ngħid li forsi nistgħu nagħtu kompetenzi bħal dawn lil Olaf ma din hija xi differenti għal kollox. Jiena tassew imur għal Sociopol Ewropea. Messaċ ċardan. Grazzi. Perfect. <laughs> Thank you. Uh, I give the floor to Mr. Grazzi. Nadder kelma l-sur Nurgard. Grazzi, Signora President. L-ewwel, l-Sur Christensen, settur ta' trasportu hija kwistjoni diffiċli ħafna u fid-Danimarka bħalissa nanalizzaw is-sitwazzjoni u naraw kif nistgħu ninfurzaw l-aqwa kontroll fis-settur ta' trasport. Bla dubju meta nitkellmu dwar il-kabotaġġ, il-tabija fit-toroq hemm sfidi kbar minħabba id-dawmin, il-posti differenti tax-xogħol, ecc. Kif ukoll il-kabotaġġ. Dan diffiċli li tagħmel miżuri ta' kontroll, imbagħad għandna il-trasport transnazzjonali hemm ukoll il trasport konġunt, kwistjoni taħraq u diffiċli wkoll iżda jekk noħorġu bidej tajbin narfuk. Batem il-kwistjoni u koll ta' a wieħed jekk jistax jintuża bħala strument ta' kontroll. Il-punt huwa li minħaddem u l-impjegati stess jistgħu jitolbu għal dan l-istrument a wieħed u la wieħed tista' tintuża f'sitwazzjoni differenti mhux biss fil-kwistjoni ta' min jingħata sensi iżda anke Eh, pajjiżi oħrajn m'hemmx bżonn ta' evidenza li inti għandek attività sostanzjali fil-pajjiż ta' domiċilju. Iżda nistgħu norganizzaw regoli speċifiċi fuq jekk l-impjegat għandux l-għawihet jew le. Din hija għażla nistgħu nikkonsidraw. Mbagħad fuq l-aġenziji temporani dawn huma koperti mill-PWD. Jekk tintroduċu wkoll il-JSL responsabilità konġunta u varja din hija kwistjoni politika jekk tiddux tagħmlu għajole. Mbagħad is-Sinjura Schroeder, Iva fim taħżin, jiena laqt billi ngħid li l-proposta mill-Kummissjoni hija punta tluq tajjeb biex issolvi problemi, iżda meta nitkellmu dwar l-artiklu 9 forsi kont diplomatiku wisq. Sur Schleicher għal mod aktar dirett u nista' nappoġġi dak li qal. Din hija pożizzjoni Daniża u l-ideja hija li nistgħu nħassru l-artiklu 9. Iżda forsi biex nkun diplomatika forsi nsibu triq tan-nofs, nħassruha jew nsibu xi mod viabli l-qoddim. Signora Turunen fuq id-definizzjonijiet, id-direttiva 96 li suppost tagħmel l-infurzar tajt li definizzjoni hija definizzjoni ta' ħaddim fil-pajjiż ospitanti li tapplika. Ġifiri tista' tkun ħaddim għar-rasek fil-pajjiż ta' oriġni iżda titqis bħala ħaddim fil-pajjiż tal-impik li qed jilqa' ħaddim. Li ma solvinix il-problemi kollha għaliex xorta waħda komplikat li tagħmel eh, linja ta' demarkazzjoni li tistabilixxi eżattament min u min Mbagħad jibda jkollok problemi oħrajn marbuta ma' dan. Mbagħad fir-rigward il-regolament Ruma wieħed bħalissa qegħdin analizzaw il-konsegwenzi tal-artiklu 3 biex naraw jekk xi sitwazzjonijiet fejn persuna ma tkunx koperta mill-PWD din xi tfisser tfisser li l-pajjiżi li qed jilqgħu il-ħaddiema jistgħu jinfurzaw il-leġiżlazzjoni kollha jew tuża il-Konvenzjoni Ruma wieħed din xi tfisser tfisser li pajjiż ieħor irid japplika r-regoli tiegħu jew le, din hija xi ħaġa li rridu nindirizzaw. Imbagħad is-Sinjura Steinbeck staqsid dwar sistema ċentrali kif semmejt mill-parti tiegħi din kienet xewqa kbira Ġermaniża imma naħseb diffiċli politikament li twaqqaf xaġa bħal din għaliex l-istati membri kollha tinkluż probabbli anke dak li niġi minnu jien tajt li din hija idea tajba imma ma nistax inċedu minn hemm, ma nistax inċedu minn hawn, ma nistax nikkontrollaw l ma nistax nikkontrollaw law u għalhekk hija sfida li tistabbilixxi xi ħaġa bħal din. Dejjem jista' jkollok ambizzjonijiet xorta waħda. Tajjeb wisq? Din isolvi kieku l-problema l-kompaniji tizzi Ovvjament din hija problema, ma ħud mill-problemi l-kbar li semmejt fid-Danimarka huma marbuta mal-fatt li diffiċli tikkontrolla fejn hemm is seda ġenwina ta' dawn il-kumpaniji. Bat Sinjura President inti għad kif nistgħu ngħinu lil ħaddiema kollokati. Naħseb proposta d-direttiva tinfurzar għandha xi mekkaniżmi li jkunu tajnuna għal din is-sitwazzjoni. Grazzi. Thank you. And now Mr. Schleicher, please. Grazzi, signora Schleicher. Grazzi ħafna. Grazzi. per li ma tantx għandna ħin nitkellem bil-Ġermaniż. l nishtiq nibda billi najt. Li jena għandi kumpanija tal-kostruzzjoni, minix persona li taħdem mal-gvern, imma ħafna drabi nkun dirett f'dak li najt, jiena nirrappreżenta l-industrija, il-Federazzjoni tal-Industrija tal-Kostruzzjoni Ewropea, u nista wieġeb il-mistoqsija tiegħek biex intejbu l-aċċess għall-informazzjoni. Hemm sit li jitkellem propri fuq il-kollokament tal-ħidma tal-ħaddiema mill-FIEK u l-IFBW. Dan huwa strument siwi li jippermetti lill istati membri jikkollokaw l-aqwa aspetti tal-leġiżlazzjoni. Dan jista' jsir jew bil-imsiba soċjali jew kellha mill-amministrazzjonijiet tal-istati membri. Jekk l-istati membri ikunu daqshekk kuraġġużi li tellaw din informazzjoni fuq is-siti fuq l-internet, allura ħaddim kollokat jew kumpanija li tilqal dawn il-ħaddiema jistgħu jkollhom xi tip ta' idea dwar x'jista' jistenna l-ħaddiem fil-pajjiż li qed jilqgħu. Imbagħad hemm il-kwistjoni ta' entità ċentrali biex nkun nistgħu niġbru l-informazzjoni. Fiek ma tappoġġax l-idea ta' entità Ewropea bħal din għax tkun burokrazija enormi. Jiena wisq nibża li Sakemm l-informazzjoni tasal għall-entità ċentrali din ma tibqax tapplika għalhekk maħniex favurija. Barra minn hekk ma naħsibx li l-Unjoni Ewropea għandha timponi approċċ li huwa tajjeb għal kulħadd bħala soluzzjoni tal-impjiegi għax hemm wisq relazzjonijiet bilaterali fl-Ewropa diġà. U nixtieq nisħaq ukoll il-relazzjonijiet bilaterali bejn Franza, Polonja, Spanja u Polonja u Ġermanja u l-Polonja huma differenti minn xulxin. U kif ngħidu pakta sun servanda dan huwa l-prinċipju gwida tagħna. U aħna rridu li ftejmiet jiġu rispettati u li niksbu l-aqwa riżultati. Dak it-tir tagħna billi nkunu nistgħu nirrispettaw il-ftejmiet individwali iktar minn qogħdu nagħmlu ċentralizzazzjoni. Ftejmiet dejjema li l-om japplikaw fl-Europa ċentrali u koll għandhom pożizzjoni iktar soda meta mqablin ma' ftejmiet oħrajn mal pajjiżi tan nofsinhar għal raġunijiet lingwistiċi wkoll. għal pajjiżi ta' xlok, fil-fatt. Rridu Eh, relazzjoni tajba wkoll bejn l-imsieħba soċjali u entità fl-Ewropa li diġà tindirizza entitajiet ta' rappreżentanti fuq livell indaqs. Għanna wkoll sistema ta' informazzjoni għal ħaddiema kollokati li hija tant avvanzata mill-istħarriġ li sar li dil-kwistjoni kollha tal-kumpanija fittizja l-qasbissada tfeċ Is-sistema tagħna ġiet sviluppata flimkien ma l-iskema ta' assikurazzjoni soċjali u l-imsieħba soċjali u kollox miexi wartu żgħar. Li għalhekk m'għandniex dawn il-kumpaniji fittizji aktar. darba fil-li hemm xi eżempji ta' xi kriminalità li seħħ, iżda dan mhux il-każ fil-kumpaniji involuti fil ftejn kollettiv. Fuq l-artiklu numru 9 il-possibilitajiet ta' inforzar diġa qed hemm u għalhekk aħna kontra l-artiklu 9 kif qiegħed bħalissa. L-idea ta' min jirrappreżenta l-ħaddiema kollokati f'pajjiż li qed jilqagħhom hija problema ta' trade unions u mhux għall-amministrazzjonijiet lokali. Aħna ngħidu li fejn hemm tilwimiet legali li mhumiex koperti minn direttiva mbagħad huwa l-pajjiż tal-, tal hija liġi tal-pajjiż li qed jilqagħhom li għandha tapplika. Grazzi. Grazzi tassew xur Schleicher, nixtieq nagħti l-kelma minn ġdid lil kollega tagħna l-Onorevoli Jazovlewska. Jiena fil-fatt ma smajtx tweġiba l-mistoqsija tiegħi. Forsi is-sur Schleizer kun jista' jgħid li kemm xejn x'jaħseb dwar il-kriterja li trid tintlaħaq mill-kumpaniji? Grazzi. Verzeihen Sie bitte, Frau Jaroslewska. Ähm, mela le. Il-kriterju li l-kumpaniji jridu jilħqu huma definiti f'artiklu 9. U jiena fil-fatt naħseb li diġà jeżistu listi ta' kriterji f'numru ta' stati membri U għalhekk il-kriterji li nsibuhom nizla f'artiklu disa. fil-fatt mhumiex sodisfaċenti. Jiena naf li hemm pajjiżi li lanqas għandhom il-kriterji li eh, jinsabu f'artiklu 9 bħalissa, grazzi. Grazzi, Signor President. Verament kien pjaċir nisma minna ta' dawn l-esperti eminenti li jagħtu verament eh, rendi konta ta' dan li qed seħ bħalissa. Ovvjament mhux ħajkun faċli nagħlqu dan iċ-ċirku, però Naħseb li nistgħu nfasslu dokument li ta' bilħaq jippermetti l-ħaddiema biex jifhmu x'inhu mad-drittijiet tagħhom fost is-suq Ewropew. Fl-istess waqt jippermettu wkoll il-kumpaniji sabiex jagħmlu n-negozju tagħhom. Irridu wkoll infakru li mod ġenerali meta n nies immorru jaħdmu f'pajjiż ieħor huma jħossu li jaħsbu li liġi tkun l-istess dak il-pajjiż li qed iżuru bħal pajjiż tagħhom, però aħna nafu li s-sistemi legali bejn l-istati membri varjaw. U għalhekk dan mhux faċli Però għalkemm dan mhux faċli, xorta nistgħu niggarantixxu il-dispożizzjoni tal-moviment tas-servizz għax din hija waħda mill-punti fundamentali tal-Unjoni Ewropea u li għata ta' valur f'dan iż-żmien ta' kriżi. aħna nafu li n-nis palissa jinsabu mħawda meta ikunu mħawda meta jibdew jaħdmu f'pajjiż ġdid u waħda mid-djufijiet tal-direttiva hija trasparenza flik li informazzjoni, anka informazzjoni aġġornata, diffiċli biex wieħed kollu informazzjoni aġġornata. Nista' ngħid ukoll li teżisti diffija f'komunikazzjoni għax informazzjoni waħedha mhix biżżejjed din l-informazzjoni tiġi komunikata. U minn hemm tibda l-problema? hekk kif in-nies ma jkollhomx informazzjoni, ovvjament ikun hemm ħafna taħwit, ħafna tfixki, u anki ġili jkun hemm manipolazzjoni. Koordinazzjoni u għalhekk kooperazzjoni teżisti bejn l-istati membri. Din hija essenzjali. U jien naħseb li din tot għal ħaddiema u anke l-kumpaniji. Bosta minnkom tkellmu dwar l-importanza tal-sistema ta' notifika dawk li huma ġifiri dritti u responsabiltajiet. Kif għattu intom, F-18 stat membru aħna għanni sistemi eżistenti individwali u dawn is-sistemi mhumiex omogeni u diġa' hemm diġà jeżisti ammontat fi xkil bejn in-negozji, però aħna rridu nifmu li n notifika waħedha mi ser tiggarantixxi l-ispett sħiħ tal-liġi tal-impjieg u lanqas ser issolvi l-problema tal-infurzar li intom ukoll semmejtu. Professur Joren semma l-fatt li s suq waħdini mhux suq ta' opportunitajiet indaqs minkejja il-kulur politiku tagħna, xorta waħda għandu jkollna l-ambizzjoni sabiex aħna nkun nistgħu nfasslu dokument li jelimina kumpaniji folot. Ja, vielen Dank für Ihren Beitrag und die Schlussfolgerungen. Ich möchte mich Grazzi tassew għal kontribut tiegħek u il-konklużjonijiet li għamilt nix nirringrazzja l-mistednin tagħna verament kienet diskussjoni interessanti Nixtilkom il-vjaċċi tajjeb u nixtieq ninfurmakom li aħna ser inkunu qegħdin niddiskutu fuq l-abbozz ta' dan ir-rapport f'Novembru. U id-data biex nresqu amendi huwa il- 13 ottubru sa nofsinhar. If you'd be so kind as to speak, I would be ever so grateful. Okay. Um, Herr Händel, wir haben ein kleines Zeitproblem. Wäre es für Sie in Ordnung? Sur Händel, Anna problema ta' Taqbel li forsi nkun nistaw nibdlu il-rapport jak mas il-rapport ta' Signora McIntyre jina però għandi problema u kolla xina rrit nitkellem dwar il-konċessjonijiet minna u ftit ieħor because otherwise it's impossible. Ich würde Ich würde die Leute äh, I would like ask you to leave Nishti nejdilkom u nitlobkom biex tħallu l-kamra minn storbju. Mela, inkomplu bil-ħidma tagħna. Jetzt würde ich um, bitte, um Ruhe bitten und wir kommen zum Tagesordnungspunkt. Ordni fil-kamra jek joġbok, jek joġbokkom sabiex aħna kun nistaw naddu issa għal punt 26 li huwa ir-rapport ta' Sr. McIntyre fuq l access għal finanzi għal SMEs. Eh, um, for McIntyre. Mela, issa ser nagħti l-kelma lill-Honorable McIntyre minn ardew min. Grazzi tassew, Signor President. U Nirringrazzjak tal-li intom ħattu dan il-punt fuq l-agenda, niżiltu fuq l-agenda. Jiena provajt namel laqa ta' Shadow Reporters qabel ma namel unressa dan il-rapport, pero ma kienx possibli. Pero jiena verament kontenta li l-iskeda għal din l-opinjoni issa kienet waħda pjuttost rilassata u għanna aktar zmin biex wieħed iressaq amendi biex nikkonsidraw mill-ġid ser ikollna biżejjed żmien u ħin biex ikonna laqgħad bej shadow reporters u dan ifisser ukoll li l-amendi minflok li jitresqu bl-Ingliż ikunu jistgħu jiġu sottomessi f'kull lingwa. Allura jiena verament kuntenta li li kon mexxiet il-data ta' skadenza sabiex nistudjaw din dan is-suġġett aktar fil-font jiena nittama u koll li aħna kullu nistaw inkomplu fi spiritu ta' kooperazzjoni aħna ksibna Eh, b'din bl-aħħar opinjoni li nakelli fuq l-SMEs. Biex ngħaddi issa l-kontenut, kif aħna nafu wkoll jeżisti limitu fuq l-opinjonijiet, u għalhekk rigward l-ammont ta' klim li ikun hemm f'rapport, jiena naħseb ser inkun qed innizzel u nressaq numru ta' emendi jiena stess nilqaw wkoll l-amendi tal-kollegi tiegħi Jina u kol provajt ma noqoċ nirrepeti il xol tal-komitat meċċeċ bil komitat tal-ikon ma iffukajt bis fuq l-aspetti tal-impiek. Hemm żewġ punti jena fil-fatt nixtieq nagħmel mal arma lajr. Aħna bħala komitat nafu għax kif studjajna qabel li l-SMIs jipprovdu madwar 9 miljun xogħol u 85% ta' xogħlijiet ġodda jinħolqu mill-SMIs. Il-kriżi finanzjarja qed tara l-imprenditori u anki eh, ħaddi moħra u l istituzzjonijiet qed jieħdu jkunu ta' mexxejja għaliex in-negozju mbazzar żgħar qed jisofru u din ukoll tweġġa' xogħol ġdid. Ħolqien ta' xogħol ġdid tajb li ninutaw ukoll il venture capital jiġi użad biss minn 7% tal-SMEs u li 60% tan negozji jgħidu li l-venture capital mhux applikabbli għal negozji tagħhom. Għalhekk importanti li inħarsu li inizjattivi oħra, ġifiri skemi ta' self u skemi ta' inizjattivi oħrajn u dawn jirċivu, nittamaw li dawn jirċivu appoġġ fil-komitat. Mod interessanti, għakon ta' tinħaras ukoll biex nara kemm dan is-suġġett huwa tant importanti. Kien hemm rapport fil-pajjiż tiegħi dan ix-xahar wera li żewġ terzi mis l-SMEs li ġew intervistati il-kredibilità hija baxxa u 60% tal-indust tal-kumpaniji jħossu li l-finanzi mhumiex biżżejjed, fil-aċċess għall-finanzi u anki l-ispiża tal-finanzi. U għalhekk jiena ħerqana li naħdem mal- shadow rapporteurs u għana ser nisimaw per għal kummenti li jridu jaddu. Grazie. Thank you, Mr. Serkas. Grazie tassew, s reveli Serkas. Iva, grazie tassew, Sur President. Signora McIntyre, jina unek ninsab. jien qed nieħu l-Onorevoli Rabti li kellha tħalli tħallina biex tmur il-Greċja kif tafu hemm ħafna problemi bl-SMEs fil-Greċja. U hemm laqa li ġiet organizzata fateni issa u hi kellha tattendi. U għalhekk i talbitni biex naddilek tliet erba messaġġi minn noti tagħha fisem il-Parti ta' Soċjalisti l-ewwel nett tixtieq tirringrazzja għax-xogħol kollu li għamilt u anki biex turik li aħna sir nkunu kooperattivi ħafna li din mhix kwistjoni ta' mhix kwistjoni bis finanzjera kif attinti. Hawnhekk aħna faċċjati bl-oriġini tal-djufijiet kollha li qed naraw jaffaċċjaw fil-pajjiżi kollha tagħna. L-SMEs jirrappreżentaw 90% tal-provedituri ta' xogħol f'ħafna mill-pajjiżi tagħna, 90% tal-xogħol li intilef kien riżultat ta' dawn l-SMEs li biex ngħidu hekk tkissru u 90% fil-mija tal smi infushom li qed jiġu imkisra ftit ftit fl-istati membri għal minu fi ispanja u nħallu ninjuraw għalissa il-problema speċifika tal-mobilità tax-xogħol però 90% fil-mija qed jiġu meqruda minħabba li m'għandhomx aċċess għal finanzi, ma jistgħux jirċievu finanzi, m'hemmx flus fl-idejn, m'hemmx likwidità, eċetera, eċetera. U Għalhekk issa huwa vitali li aħna nidrizzaw din il-kwistjoni għaliex l si e jipprovdu u jħolqu x-xogħol. Għalhekk aħna ser x'aktarx inkun res u amendi fuq żewġ punti partikolari punt minnu u li strumenti huma importanti iva, però hemm nuqqas kbir ta' informazzjoni. Dawn l-istrumenti ta' sikwit mhumiex użati minħabba l-fatt li l-SMI tlaqas biss ikunu jaf li daw jeżistu u m'hemm l-ebda għan fi programmi li jeżistu jekk fl-aħħar mill-aħħar l-utenti laqas biss jafu bihom. U aktar ma jkunu kumpaniji żgħar x'aktarx li dawn il-programm l-SMI saqs ikunu jafu bihom dawn il-programmi. Mbagħad it-tieni punt li aħna xtaqna niċċaralkom u li fil-pajjiżi tal-Ewropa tan-nofsinhar aħna qegħdin naraw tnaqqis ta' talba u l-unika tama tal-kumpani u li jizviluppaw swieq esterni ġifiri Eh, eh, jesternalizzaw, jamlu l-kummerċ għam eh, internazjonali u aħna edin nesperjenzaw problemi, problemi bħal dawn, specialment meta ma jkollhom diffikulta biex jkollhom aċċess l flus biex jiksbu u koll u jirnexxilhom jilħu l-ħolma tagħhom. Qed jippruvaw jisibu talba, qed jisibu inizjattiva fis ġodda. U għalhekk l-SMS qed isibu direzzjonijiet ġodda u dan huma punt importanti li intom tridu tqisu fir-rapport tagħkom ukoll. Grazzi. Tixtieq terġa' titkellem mill-ġdid, Sinjura McIntyre. Jekk m'hemmx iktar kummenti nixtieq inwieġeb fil-qosor. Grazzi għal eh, kummenti kostruttivi tiegħek. Rigward il-nuqqas ta' informazzjoni, jiena nittama li il-punt seba' jindirizza dan il-fattur. Hawnhekk qed nitkellmu li dwar il-nuqqas tarfin u l-informazzjoni qed taffettwa il-provvista. Nittama li dan il-punt b'xi mod jew ieħor itaffi tħassib tiegħek. U mbagħad għandna l-iżvilupp ta' swi esterni. Iva, jiena naqbel miegħek, 100%. Dak għandu x'jaqsam ukoll ma' l-aċċess tal-finanzi, però aħna semmejna dan il-punt fil-rapport ta' qabel, ġifiri l-importanza li nejnu l-SMIs biex jesportaw, pero aħna lesti nanalizzaw nistudjaw l-amendi li jintom tresqulna, grazzi. Grazzi tassew. Mela, kif diġadna semmejna, il kumitat ikon posponew il-vot tagħhom allura għallina id-data ta' skadenza se tkun 2 Ottubru u fis-6 ta' Novembru Mbagħad ikollna bżonn niddiskutu l-emendi Mbagħad norganizzaw la oħra, jiġifieri din mhix data definittiva. Il-votazzjoni ser issir fid-29 ta' Novembru. Mela nirringrazzjakom mill-ġdid. Ngħaddu issa nimxu l-qoddim u ngħaddu għal punt 25 lot ta' kuntratti ta' konċessjoni għandna l-Onorevoli Thomas Handel. U nixtieq nagħtihom nagħtih mal-ewwel kelma. Grazzi tas-sew Signor President. Iva, aħna rridu nagħtu l-opinjoni tagħna li s-Kumitat tas-Suq Intern fil-kwistjoni tal-konċessjonijiet. Din hija direttiva ġdida fejn sissa m'hemmx preċedenti allura hawnhekk aħna qed eh, nimxu f'direzzjoni ġdida. Kien hemm diskussjoni ta' tħejja fil-Parlament rigward il-rapport Rule u f'dan il-kuntest il-Parlament kellu dubi kbar rigward ix-xewqa jew il-ħtieġa għal tali direttiva kull l-esperti li nagħmel konsultazzjonijiet magħhom biex nħejju din l-opinjoni ukoll għal l-istess ħaġa. Anki tkellmu dwar il-komplessità ta' dan is-suġġett. Pero din inqas komplikata me xiri l-akwis pubbliku u wkoll hemm biżat li aħna nistgħu nispiċċaw f'sitwazzjoni is-sena li ġejja fej aħna jkollna eh, nindirizzaw kwistjoni ta' implementazzjoni uh, jew direttiva ta' implementazzjoni biex din kun tista' tieħu r F'numru ta' pajjiżi mo partikolari l-Upper House tal-Ġermanja ħarġu eh, twissija ta' sussidjarjetà fuq dan l-aspett. Ser ikun hemm diskussjonijiet fil-Kumitat tas Suq Intern fil-ġurnat li ġejjin u r-rapporter deċida li ikunem kitba li wieħed jiktab id-direttiva mill-ġdid, allura x-xogħol ma sarx faċli. Hemm ċertu punti li jidher li hemm qbil fuqhom kif naraw mill-amendi, però aħna nħossu li din id-direttiva ser ser tinterfieri mal-kwistjoni sħa tal l-akwist pubbliku li jkun sir mill awtoritajiet lokali u reġjonali u kol ser jaffetwaw l-abilitajiet l-abilta biex wieħed jieħu deċiżjoni b'mod liberu f'dawn eh, l osma U din titfaċċa fl-amendi, fil-fatt għandna 80 amenda. Għalhekk bosta amendi huma konċernati bl-istess punti għalhekk jiena ninsab grata ħafna l-kollegi li resqu dawn l-emendi u naħseb li għana sejrin u għedin niġdu l-istess direzzjoni. Fil-qalli missa ħna ser kun nistaw nitkellmu dwar l-emendi ta' kompromess li diġa kważi kważi ġew fasla kollha. Issa, il-punti prinċipali. Aħna nafu li dan il-rapport il jisħaq li fejn hemm konċessjonijiet l-aktar offerti vantaġġati u li wieħed juża l kriterju tal-aktar prezz baxx. Ma rridux aħna nidħlu fil-kriterju tal-aktar prezz baxx mill-bib ta' wara, aħna rridu naraw l-affarijiet ikunu definiti mill-awtoritajiet u rridu naraw ukoll il-prestazzjoni li huwa l-element prinċipali u anki il-prezzijiet huma l-varjabbli. X'fidin hija problema li għana diskutejna ta' sikwif il-kumitat. It-tieni punt. Din hija kwistjoni ta' eh, ftejn fuq is-salari, xogħol indaqs. Tielet punt u il-kwistjoni ta' it-trasferment ta' imprizi. Xiġri meta il-ħaddiema jinbidlu minn konċessjoni waħda għal konċessjoni oħra. X'tip ta' kondizzjoni għandhom japplikaw f'dak il-każ? Dawn fajt li aħna ddiskutejna fir-rapport ta' qabel. u aħna wkoll imħasba dwar il-fatt li jkollna ħafna responsabiltajiet, responsabilità konġunti u varji bej il-kontratturi wkoll. U għalhekk jiena nilqa il-fatt li fil proposta l-Kummissjoni titkellem dwar l-affarijiet soċjali, edukazzjoni u s-saħħa li dawn jiġu esklużi mill-ambitu tas settur. Aħna ser ikonna nitkellmu wkoll fuq kwistjonijiet marbuta ma' skart, awtoritajiet lokali, servizzi, kultura, l-provista tal-ilma, eċetera, eċetera. Dawn bla dubju se jkunu kwistjonijiet importanti li meta nitkellmu fuq il-kompromessi. Aspetti ieħor li importanti hija l-kwistjoni li ma jkunx hemm diskriminazzjoni u kwistjonijiet marbuta ma l-ugwalenza bejn sessi. Naħseb li kważi kważi nistgħu naqblu fuq bażi komuni fuq daw il-punti u għalhekk aħna jiena se nkun qed nressaq proposti rigward dawn il-punti u nittama li aħna nkunu kapaċi nikkonvinċu l kumitat biex jiksbu unanimità permezz ta' daw id-diskussjonijiet. Grazzi. Obrigada, eh, signora. Grazzi, signora President. Jiena nixtieq nibda billi nirringrazzja lis sur Handel. Għas-suġġerimenti tiegħu dwar il-kompromessi u għabbattinna l-emendi ta' kompromess. Nixtieq nifraħlu wkoll għall ħidma tiegħu. Wara analiżi inizjali jiena naħseb illi l-grupp tiegħi ser ikun jista' jappoġġhom dawn il-kompromessi. Jiena naħseb illi il-proposti illi tresqunna m'għandix interpretazzjoni iva għandi. Jiddispjaċini ma jiena qed nisma' danis. Ħireġ mill-headphones tiegħi. It's okay?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 Jetzt. Grazzi tal-iġbit l-attenzjoni. Iva, kif kont etnejt, jiena bdejt billi fraħt l-rapporter għal-ħidma tiegħu u ringrazzjajtu għall-emendi ta' kompromess li huwa batilna. Wara analiżi inizjali l-impressjoni tiegħi kienet il grupp tiegħi kien ser ikun jista' jappoġġom dawn il-kompromessi. Għaliex dawn il-proposti ikopru s soġġetti illi jiena ressaqt fl-emendi tiegħi u wkoll jikkonformaw mal-lanijiet illi aħna xtaqna illi jinkisbu. Infatti, hemm titjib titjib għat-test illi ġie ppreżentat mill kummissjoni bħala riżultat ta' din il-ħidma li saret u jiena wkoll tal-fema illi aħna edin nżommu kol mal-tassib tal-imsiħba soċjali għalix bidritt huma kienu imħasba dwar l-effetti ta' din id-direttiva, l-effetti possibli dwar il-kondizjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema fil-konċessjonijiet. Dawn l-emendi idaħlu kriterji soċjali għall-loti ta' kuntratti u il-prinċipju ta' l-orħos prezz kif intqal mir-rapporter m'għadux l-unika kriterja u għalhekk dan ifisser li nistgħu nittamaw illi nevitaw sitwazzjonijiet ta' dumping soċjali kif qed jiena oriġinarjament ressaqt 25 emenda. U dak li kont qed nipprova nagħmel kien illi ndaħħal aktar trasparenza, regoli aktar ċari f'dawn it-tip ta' kuntratti biex nevita li jkun hemm xi distorsjonijiet fil-suq intern huwa importanti immens li niżguraw li jkollna l-kriterji soċjali u l-konvenzjonijiet soċjali u ambjentali ewlenin għandhom jiġu mħarsa wkoll. Għandhom jiġu mħarsa meta jiġi deċiż liema kuntratti għal liema konċessjonijiet. Fil-qosor naħseb li huwa ewlieni illi nevitaw li kunem kwistjonijiet ekonomiċi li jiddominaw, irdu nqisu fatturi oħra bħal pereżempju fatturi ambjentali, is-sostenibilità u ta' bilħaq il-kwalità. Il-kwalità tas servizzi illi jingħataw lill-utenti aħħarin. Grazzi. ċaħti ħor jitkellem, is-Sur Handel? Ma tantx għandna ħin. U għalhekk aħna kellna l-ewwel skambju dal-waqt ser nippruvaw naqblu dwar l-ewwel kompromessi ma naħsibx li hawn ħafna differenzi fostna u għalhekk għanna naġlu l-proċess. Xaħat tkellem xitkellem, xaħat staqsab xitkellem l-onorevoli Ronzulli. Senżon fil-qosor jina nifraħ mal kollega Hendil, nifraħ l kollega Hendil, rapport ta' sew tekniku Jiena xtaqt nitkellem dwar l-emendi li ressaqt jiena huma tnax, skużani, onorevoli Estrela, dwar id-definizzjoni ta' konċessjoni fejn daħalna l-ġestjoni funzjonali dwar eh, definizzjonijiet ta' terminoloġija ta' din id-direttiva. Definizzjoni ta' kuntratt li jiprevedi l-iskambju ta' prestazzjoni fejn hemm il-vantaġġi għaż żewġ partijiet kontratwali definizzjoni ta' riskju ta' kostruzzjoni, riskju ta' disponibilità u riskju ta' talba. Biex bekk nipproteġu kemm il-partijiet kontratwali jekk ikun hemm dewmien fil-kunsinna u anke il personali li mbagħad u l-possibilità li l-konċessjoni hu minqas minn 5 miljun euro jistaw jinħarġu minar ma jkunem eh, call for tender. Għana nikonsidraw l-elementi tekniċi, funzjonali, ekonomiċi kolla u koll introduzzjoni tal-kunċett ta' dokument tal-konċessjoni li jkun akkompanjat ma' dak tal-koll għat-tender. namel zewġ suġġerimenti oħra dwar il-ħarsin tal-prinċipju ta' sussidjarjetà, jiġifieri entitajiet lokali għandhom ikkomplu kunu liberi illi jazlu il-xoli u li ma jridu nkella jgħatu konċessjoni l-partijiet terzi jekk jiġri dan dawn il-partijiet terzi jridu jistabilixxu l-istrument legali, licenzja, tender pubblika u nkella sempliċi konċessjoni. Is-semplifikazzjoni tal-proċeduri amministrattivi dawn rajnijom, jiġifieri jkun hemm l-autoċertifikazzjoni għaliex din f'ħafna mill-każijiet wassal għal simplifikazzjoni sħiħa. tal kemm tal-operaturi ekonomiċi kif ukoll ta' min jirbaħ din it-tender. Grazzi. Grazzi tassew il-Kummissjoni tal-bil biex titkellem. Zon fil-qosor jek joġbok għalix ma tanċanna ħin disponibli. Se nizom fil-qosor, grazzi ta' sew li rapporter għala bosta opinjoni. Jiena xtaqt nispiega żewġ punti u tlet punti illi ġew għajom ir-rapporter u mill-kellima. L-ewwel net jiena nixtieq Nizgurakom illi din id-direttiva m'għandix lan illi tipprivatizza s-servizzi jew inkella li tillimita l-libertà tal-awtoritajiet pubbliċi biex jiddeċidu dwar il-modi ta' servizzi li huma jikkonsidraw l-aħjar fir-rigward ta' servizzi pubbliċi. Naħseb li r-rapport ta' rapporter jagħmel l-affarijiet aktar ċari, aktar espliċiti u għalhekk din id-direttiva ma tikkompromettix dan il-prinċipju. Tħalli libertà sieħa l-Istati membri biex ifissru s-servizzi ta' interess ġenerali ekonomiku u dan għadu jinsab fidejn l-istati membri. X'tagħmel din id-direttiva daħal trasparenza u trattament ugwali non diskriminazzjoni fis-settur tax-xiri pubbliku. Ġifiri bħal procurement pubbliku dan huwa parti mill-infiq tal-flejjes pubbliċi u għalhekk Hawnhekk irdu niżguraw illi l-operaturi ekonomiċi jiġu trattati b'mod ugwali u l-awtoritajiet pubbliċi u koll ikunu jistaw jiddeċidu dwar kif jistaw jgħaddu l-konċessjoni tagħhom. Fl-aħħar mhux l-inqas l-aħħar tiegħi: din id-direttiva tipprovdi marġni ta' manuvra biex inqisu kwistjonijiet soċjali u ma tikkompromettix il-leġislazzjoni sekondarja tal-Unjoni Ewropea li tindirizza l-problema tal-kundizzjonijiet tal-ħidma. U għalhekk din id-direttiva tibqa' neutrali f'dan ir-rigward. Il-Kummissjoni tibqa' lesta illi taħdem magħkom f'dan ir-rigward. Grazzi tassew għal karifiki tijak. Fid-9 ta' ottubru l-Kumitat ser jivvota dwar dan il-punt. Issa naddu għal punt 27 fuq l-agenda tagħna l-aħħar punt għallum għanna smieħ nixtieq nagħti merħba lil mistiedna tagħna. Grazzi tassew tal-li seħibtu magħna llum din hija smieħ. kien huwa smieħ dwar il-kwistjoni ta' teddidiet ta' saħħa fuq il-post ta' xogħol marbuta mal-asbestos u prospetti biex inneħħu l-asbestos kollu li jeżisti. Nixtieq ngħaddi l-kelma li rapporter tagħna. Sur Hughes, grazzi President. Jiena se nipprova nżomm fil-qosor għaliex diġà qegħdin xi ftit tard L-ewwel rapport li jiena produċejt dwar is-suġġett ta' asbestos kien l-ewwel rapport li jiena produċejt bħala membru tal-Parlament Ewropew kważi 30 sena ilu. Dak iż-żmien kien hemm membru tal-Parlament mill-Iskozja Alex Faulkner illi kien ħadem miegħi huwa kien laqat marda mill-asbestos għaliex kien jaħdem fit-tarzna fil-, -tarzna, fil fi Skozja u fawissu li għadda Alex ħallina minħabba kondizjoniet marbuta mal-asbestos. Mannix livell sigur ta' esponiment. Imma dinja sustanza u koll li tikkawza imwiet 30 jew sansi tra 40 sena wara l-esponiment. Il-periodu biex toħroġ il-marda huwa twil ħafna. Issa minn dak iż-żmien b'mod gradwali ġi projbit l-użu tal-asbestos. Aħna wkoll daħħalna numru ta' direttivi biex niproteġu l-ħaddiema illi jiltaqgħu mal-asbestos u riski ta' esponiment għandna regoli partikolari dwar it-tneħħija sigura, trasportazzjoni Għanna sensila sija ta' regoli, imma għadna ma trattajniex din il-problema, kustjonijiet gbar illi jridu jiġu indirizzati. Il-problema bażika hija illi bħalissem projbizzjoni, imma għanna miljoni ta' tunnellati ta' asbestos fil-bastimenti, fil-ferroviji, b'mod partikolari fil-bini, bini privat imma anka pubbliku. Ta' kull tip, sparijiet, skejjel, hemm riskju kbir illum illi it-tfal tal-iskola jkunu esposti għal-asbestos. Fibra waħda tista' mbagħad tikkawża l-asbestosis jew inkella l-mezotelioma 30 sena wara u toqtlu lil dak it-tifel jew tifla. Hemm stimi illi bejn 20 u 30 elf każ ta' mart marbut mal-asbestos jinsabu fl-Ewropa jinstabu fl-Ewropa fis-sena kull sena. U dan in-numru mistenni li jiżdied fis-snin li ġejjin. Punti li nishtiq namel qabel ninsih għanna proibizzjoni palissa imma memx sistema ta' sorveljanza illi tippreveni illi il-prodotti li fihom l-asbestos jiġu importati. Għanna tliet stati membri illi qed ikomplu jużaw deroga illi tippermetti użu limitat ta' asbestos. F'ċertu tammir partikolari ta' dijaliżi naraw li għadu jintuża anke jekk ċertu stati membri ilhom illi neħew l-użu tal-asbestos f'dan it-tamir. Jiena diġa qed li m'hemmx limitu sigur Mem lebda limitu massimu sigur minkejja il-projbizzjoni nsibu miljoni ta' tunnellati ta' asbestos fl-infrastruttura tal-Unjoni Ewropea għanna differenzi kbar fit-tip ta' taħriġ illi jiprovdu l-istati membri li l-ħaddiema illi jistaw jintaqaw ma' asbestos ħafna kumpaniji fil-settur tal-manutenzjoni u t-tiswija u ma' esposti għall-asbestos aktar ma jgħaddi żmien aktar naraw li l-ħaddiema żgħażagħ forsi ma jarfux l-asbestos meta jiltaqgħu miegħu. Hemm ħafna episodji ta' tneħħija ta' asbestos jew tneħħija parzjali. Dawn l-episodji diġà rajnihom minn kumpaniji ta' tneħħi, jew ma jafu fejn jinsab l-asbestos imma m'għandniex awditjar mandatorju ta' fejn jinsab l-asbestos u fejn jistgħu jiltaqgħu miegħu il-ħaddiema dan huwa tħassib kbir li jien għandi jina li ser nżom fil-qosor diġa ili nitkellem, imma ser nitkellem dwar it-titli l-oħrajn tar-rapport li jina fassalt. Niżgura l-kwalifiki u t-taħriċ irridu naħdmu biex ikonna livell ugwali ta' taħriġ u edukazzjoni l-iżvilupp ta' programmi ta' tneħħija, kriterja rikonoxximent ta' mart marbut mal-asbestos, appoġġ għal vitmi għal gruppi ta' vidmi ta' asbestos din hija importanti dawn il-gruppi jagħmlu ħidma eċċezzjonali imma spiss ma jsibux l-appoġġ tagħna. Ir-rapport tiegħi jitkellem dwar l-esportazzjoni ta' asbestos u l-iskart ta' asbestos f'pajjiżi terzi ma nafx rajtux il-filmat ta' tfal illi jaħdmu fuq eh, bastimenti Ewropej fil- uh, fl-Indja u fil-Bangladesh dawn it-tfal illi qed jiġu esposti għall asbestos L-aħħar sessjoni ta' rapportijiet ħares lejn strateġiji possibbli biex aħna neqirdu neħu l-asbestos mod globali. Jiena provajt inħeġġeġ partijiet oħra fid-dinja biex huma jsegwu l-Unjoni Ewropea. Kif qedtilkom eh, għatem problema iżda. L-aħħar punt, Sinjora President, jiena tkellimt għadni kemm tkellimt ma' avukat Ġermanis qabel tħall tal-laqa huwa jirrappreżenta lil ħaddiema li huma milquta mill-problemi ta' asbestos huwa fakkarni illi huma spiss il-qraba l-familji tal-ħaddiema u mhux il-ħaddiema infushom illi jiltaqgħu ma' problemi. Jiena tkellimt mal-mara, mara ta' enġinier huwa kien fkuntat ma' pajpijiet ta' asbestos jekk qed taħsillu l ħwejt fl-aħħar ta' ġurnata xogħol u dan l-aħħar hija ħadet il-mezotelioma minħabba l-esponiment tal-asbestos u għalhekk din hija problema illi għandna nindirizzaw kol problema urġenti u jiena ninsab herqan illi nara x'għandhom xiejdu jgħidu l-esperti tagħna f'dan ir-rigward. Grazzi għall-introduzzjoni tiegħek. Jiena nixtieq ninformakom illi tistgħu issibu aktar informazzjoni dwar l-esperti tagħna u koll prezentazzjonijiet fil file tagħkom. Ser naddi l-kelma lill-esperti 10 minuti għal kull espert. Nistgħu nibdew bis-Sinjura Dr. Zedlaċek. Hija id-direttur ta' l-Aġenzija tas saħħa Sigurta fuq il-post tax-xogħol. Aġenzija Ewropea. Grazzi, Signora President. Isni diġa rajta din is-sitwazzjoni tal-lum għaliex il-ħidma tiegħi bl-asbestos imur lura lejn l-1983 meta jiena l l-istudji tiegħi u kol sirt responsabbli mis servizz medikali dak iż-żmien l-Awstrija iġġildet għal projbizzjoni fuq l-asbestos. Dak iż-żmien kien suġġett kontroversjali ħafna, kien hemm ħafna rapporti ta' esperti illi ġew miktuba imma fl-1999 wara seba' snin aħna ksibna din il-projbizzjoni fl-Awstrija l-Ġermanja segwiet wara fl-2005 ma Stephen Hughes għandu raġun. L-affarijiet ma waqfux hemmhekk. Fl-Awstrija is-sitwazzjoni kienet delikata ħafna għaliex kien hemm kumpanija partikolari li kellha afferrat f'ħafna pajjiżi kienet tuża s-siment tal-asbestos għas-soqfa. Miżuri ta' sigurtà kellhom jittieħdu imma nafu li hemm perjodu twil sakemm toħroġ il-marda mill-esponiment u l-iżvilupp tal-marda. Dan jista' jieħu bejn 30 sa 40 sena. U hemm livelli differenti ta' esponiment. Jiena ninsab hawnhekk mhux biss biex infakkarkom dwar dak li ġara fl-1983 sa l-1990 Imma biex ngħidilkom illi m'għandniex ninsew illi l-asbestos ninsibu f'ħafna postijiet fil-mini u fil-katina sħiħa sal-rimi tal-asbestos mhux ser ikun faċli li niggarantixxu amministrazzjoni ġestjoni sigura tal-asbestos. Dak li qed taraw hawnhekk huwa X-ray ta' żewġ pulmuni differenti wieħed normali u l-ieħor mill-qut mill-asbestosis u il-kanċer. L-asbestos huwa xi ħaġa illi jibqa' hemmhekk matul iż-żmien u għalhekk dawn il-fibri jibqgħu fit tissues u dawn il-fibri jiġu depożitati fil-pulmun u mhux faċli li wieħed jeqridhom permezz tal-immune system imma daw ta' irġa jitħaxnu u dawk li jsofru minn asbestosis. Jindunaw ma stess kemm huwa diffiċli illi jieħdu n-nifs. Ovvjament dan jista' jwassal għal kanċer tal-pulmun, tal-pulmun, mezotelioma tumuri u studji li kien hemm dan l-aħħar juru illi jista' jkun hemm mart tal-qalb ukoll illi jfedġu minħabba ma l asbestos Kif ettilkom? Qabel il-kwalitajiet eċċellenti tal-asbestos jiġifieri li jistgħu jifilħu għal sħana kbira għandhom propertajiet ta' izolazzjoni eccellenti, resistenti għal kimika, għalhekk kien popolari l-asbestos fil-perjodu tiegħu sal-1995 ġie użat f'kull tip ta' applikazzjonijiet u għalhekk issa qed ikonna imbagħtu l-effetti tal-asbestos ġi kull fejn ġi użat fis settur ta' kostruzzjoni u fi bnadi oħra, irridu nifmu li dawn il-materjali għadhom hemmhekk għadhom qed jirreżistu fit-tarzni kif għattilkom fl-industrija tal-azzar kollha kemmi kien hemm użu kbir tal-asbestos fil-materjali tal-iżolazzjoni fl-industrija tal-gomma, fit-tires ukoll ġew magħmula minn min asbestos. Dan huwa wirt tal-imoddi u bek dan irridu nindirizzaw fil-ħidma ta' tneħħija, ta' tindif, trasport u rimi. Ovvjament dawn l-attivitajiet kollha huma perikolużi u jridu jiġu organizzati bir-reqqa hemm regoli għal dan imma aħna rridu ngħidu biċ-ċar illi m'hemmx mija fil-mija ta' sigurtà, m'hemmx sigurtà 100% meta nagħmlu dawn l-affarijiet. Aħna parti minn hekk qed nimpurtaw l-asbestos pajjiżi bħal Russja u ċina qegħdin jużaw l-asbestos minar lebda limiti, lebda restrizzjonijiet u għalek malaj malaj xtaqt nejdilkom xqed tagħmel l-Aġenzija għal saħħa u Sigurtà tal-ħaddiema sa mill-2003 meta d-dikjarazzjoni ta' Dresden ġiet iffirmata aħna. Aħna ridna li jiġu applikati ċertu mezzi partikolari kellna kampanji wkoll fl-2004. Aħna minna studju dettaljat tal-settur tal-kostruzzjoni biex nindirizza l-kustjoni tal-asbestos u fl-2010-2011 kellna kampanja ta' sentejn illi appellat biex ikun hemm operazzjonijiet ta' manutenzjoni u tindif Kenna ħafna materjal disponibli tistaw ssibuh fuq il-website tagħna. Huwa faċli illi il-ħaddiema jifmu u ovvjament l-aċċess għal dan il-materjal huwa wieħed faċli. Aħna wkoll konna involuti fil-kumitat tal-ispetturi tax-xogħol fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Aħna żviluppajna materjali wkoll fil rigward ta' dan ma tantx għandna ħin u nishtin niġbed l-attenzjoni tagħkom għal din il-kampanja illi l-ispetturi tax-xogħol jien kienu involuti fija u ma identifikaw ċertu problemi illi għandhom jiġu osservati bir-reqqa Stqarrija ċara mill-ispetturi tax-xogħol kienet illi l-ispezzjoni tax-xogħol weħda mhijiex biżejjed. Kulħadd irid jinvolvi kulħadd irid ikun involut l-unions min jimpjega għaliex jekk dan ma jsirx mhux se insibu tarf ta' din il-problema mod partikolari l-impjegati iż-żazax fis-settur tal-kostruzzjoni illi laqas qatt ma raw bajnejhom l-asbestos u għalhekk huwa diffiċli illi jidentifikawh. Mhix faċli illi l-persuni jkunu jistaw jaraw kampjuni tal-asbestos biex huma jkunu jistaw jidentifikawh malajr f'rigward tal-manutenzjoni xogħol ta' tindif hemm riskju għol immens. U aħna wasanna l-konklużjoni illi l-evalwazzjonijiet tar-riskju mhux qed isiru daqshekk ta' spiss, daqskemm hemm bżonn jew inkella l-metodi użati mhumiex tajbin, rajna li tneħħija u r-rimi tal-asbestos toħloq problemi kbar għal bosta raġunijiet. L-aktar minħabba it-taħriġ neċessarju ma jsirx għal dawk li huma involuti u il-persuni li huma responsabbli għal operazzjonijiet bħal dawn mhumiex l-aktar persuni mamra biex jagħmlu dan m'hemmx liċenzji pereżempju għal ċertu setturi u b'mod ġenerali eh, m'hemmx bizzejet informazzjoni u trasparenza dwar il-perikli. Rajna illi l-ewwel qabel kollox hemm esponiment mifrux fl-istati membri mod partikolari fil-qasam tal-kostruzzjoni dan l-aktar fil-erda, fit-neħija, fil-xol ta' tindif, hemm riskju akbar ta' esponiment. Imma anke il reċiklaċ ta', ta siment, mill-asbestos, trasport, soqfa jwassal għal ċertu riski. Is-siment tal-asbestos huwa problema partikolari imbagħad L-asbestos li mhux marbut mod tajjeb u hemm għalhekk differenzi fil-mod ta' kif dawn jiġu trattati u fit-tossiċità tagħhom. Huwa importanti illi niżviluppaw dawn il-linji gwida U importanti wkoll illi nrawmu kuxjenza dwar ir riski potenzjali, komunikazzjoni tajba, komunikazzjoni trasparenti, komunikazzjoni illi hija faċli illi jifmuha il-ħaddiema. Informazzjoni regolari wkoll kif ukoll taħriġ istruzzjoni fuq il-post. Din l-informazzjoni għandha tingħata wkoll lil min iħaddem lill-unions l-ħaddima li jistaw jihdu post il-ħaddima tas soltu u meta naraw illi hemm riski u importanti li nfasslu pjanijiet apposta u daw kollha illi jkunu involuti għandhom ikunu marfa. L-esperti għandna nivolvuhom ukoll fuq il-post tax-xogħol u hemm bżonn ta' katina ċara u tonda ta' responsabilità fil-rigward tal-rimi, ta' tneħħija. Irridu nidentifikaw biċċar is-siti tal-rimi dan huwa importanti għall-ambjent. U l-ġestjoni tal-iskart bħal dejjem huwa settur ta' sew perikolus u jirrappreżenta riskju għal immens u għalhekk irridu ambjent bla trab ta' ħriġ tajjeb informazzjoni għal ħaddiema u ispezzjonijiet u kontrolli regolari. Waħda mill-konklużjonijiet illi ġew infasla fost ħafna affarijiet li saru f'din il-kampanja tal-ispetturi tax-xogħol konklużjoni partikolari kienet l-ispetturi tax-xogħol ma nistgħux inżommuhom responsabbli, ma nistgħux inżommu lilhom biss responsabbli għat-titjib tal kundizzjonijiet ta' ħidma u dan huwa il-motto u slogan li aħna għandna hawnhekk naħdmu flimkien biex nevitaw ir-riskju. Din hija l-konklużjoni illi aħna wasalna għaliha. Hawnhekk f'din il-kampanja da kollha involuti il-ħaddiema l-esperti min ħaddem il-kol għandhom rwol x'jaqdu u l-kol għandhom jiġbdu l-istess ħabel biex nagħlaq nixtieq għal darbohra nsemmi illi hemm ħafna raġunijiet għaliex għandna nkunu favur projbizzjoni globali, projbizzjoni sħiħa, m'hemm l-ebda ġestjoni sigura tal-asbestos. Hemm eżempji tajbin ta' liġijiet, ta' regoli, ta' regolamenti li għandhom jiġu mħarsa meta aħna jkollna x'naqsmu mal-asbestos, bl-asbestos. Imma rridu niżguraw li jkun hemm kundizzjoni qafas dispożizzjonijiet illi jitpoġġew fis-seħ. Din kienet il-preżentazzjoni tiegħi jiena lesta illi nwieġeb jekk għandkom xi mistoqsijiet oħra. Mr. Timo Tuomi. Grazzi, issa ngħaddi l-kelma lill professur Timo Tuomi, direttur tal-Istitut Finlandiż għas-Saħħa fuq il-Post tax-xogħol FIOH nadilu l-kelma. Grazzi, Signora President. Jiena ġej mill-Istitut Finlandiż tas-Saħħa fuq il-Post tax-xogħol li huwa istitut espert li jagħmel riċerka u servizz jagħti servizz għas-saħħa fuq il-post tax-xogħol u sikurezza fuq il-post tax-xogħol. Fil-qosor nixtieq ngħid li l-esperjenza tiegħi fuq l-asbestos u mart relatat ma' l-asbestos ġej mit-teżi li jien għamilt. Għamilt riċerka fuq il-pazjenti li kollhom mezotelioma mill-asbestos mid-disajnijiet u fid-disajnijiet jiena kontu kol kap tal-laboratorju nagħmel analiżi tal-asbestos li huwa post tajjeb biex tara x'qed jiġri fis-siti ta' kostruzzjoni u x'jiġri wkoll fl-iġene tal-asbestos mod ġenerali. Iżda forsi l-iktar ħaġa importanti hawnhekk għala ija ta' wara kollox u għalina kont membru espert mill-Kumitat tal leġizlazzjoni Nazzjonali f'dawn l-aħħar sentejn u għalhekk nista' naqsam magħkom fid-diskussjoni l-esperjenzi tiegħi mill-Finlandja jekk utli għalikom għaddin din diskussjoni. Tajab wis, fil-qosor nixtieq inkopri dak li għaddej globalment. Nafu li l-azbestos għaddu tiġi prodott bil-bosta zoċ miljun tunnellata fis-sena fir-Russja, Ċina u xi pajjiżi oħrajn, speċjalment anke fil-Kanada. Hemm ammont kbir ta' nies li għadhom esposti għall-asbestos u numru kbir ta' nies qed imutu minħabba mart relatat mal-asbestos kull sena. Mir-riċerka u xjenza nistgħu ngħidu li kull tip ta' asbestos li huma msemmija hawnhekk jistgħu jikkawżaw il-kanċer fost il-bnedmin. Dan huwa dibattitu attiv illum il-ġurnata jekk tassew hemmx differenzi essenzjali jew inkellek hemm xi tipi ta' asbestos differenti li huma iktar siguri minn oħrajn. u anke li l-asbestos jikkawża iktar minn nofs tal-imwiet fuq il-post tax-xogħol. Aħna fil-Finlandja sibna li iktar minn 90% fil-fatt tal-imwiet ġejjin minħabba l-asbestos. Żewġ ċifri biex infakkarkom li l-asbestos għadu qed jiġi mħaffer għalih fil-minjeri. Għandkom stampa ta' minjera miftuħa fil-beraħ tal-asbestos fir russja u anke mill-produzzjoni tal-ħġiġ, qed taraw l-asbestos fuq in-naħa tal-lemin bħala trapp gris qisu kulur l-azzar u imbagħad għandkom tiftakru wkoll il-minerali tal-asbestos għandhom il-fibri fihom. U għalhekk din hija proprjetà karatteristika speċjali tal-asbestos. Tistgħu taraw dan mill-stampi mill-mikroskopju ġala darba tħares mill-lenti f'dawn il-minerali tara li hemm il-fibri. Hemm limiti ta' kemm tista' tkun esposta l-asbestos dawn huma f'termini ta' fibri għal kull metru ċentimetru kubu ta' arja u meta mqabbel mal l-arja fuq il-post tax-xogħol hemm valur limitu ta' 0.1 fibri għal kull ċentimetru kubu li jimsem mija bħala arja tal-post tax-xogħol fejn l-asbestos jiġi mnaddaf jew imneħħi u l-arja tkun ikkontrollata, verifikata hemmhekk. Huwa wieħed fuq għaxra minn dan. Meta wieħed ikun espost għall asbestos dan iseħħ minħabba li wieħed jieħu nnifsu jieħu wkoll fin-nifs il-fibri tal-asbestos u dan għandu impatt fuq is-saħħa dan iseħħ pereżempju f'postijiet fejn sit ta' kostruzzjoni jew inkella sit ta' tiġrif tal-bini dan isir b'mod mhux kontrollat u mbagħad titrab jinfirex kullimkien. Jew inkella pereżempju trakk li jkun qed iħott asbestos li jkun fih eh, skart bl-asbestos eh, ma jkunx motti u, it itrab jinħeles fl arja anke fil-djar u bini li fihom materjal tal-asbestos dan għadna qed narawh U bħalma qalet il kelliema qabli u spjegat fil-preżentazzjoni tagħha l-asbestos jinġema ħafna drabi fil-pulmuni u joqgħod hemm għal żmien twil. U għalhekk nistgħu naraw li fit-bija tal-ħajja ta' dak li jkun tista' xorta waħda tara fibri tal-asbestos li jkunu ilhom jinġemaw hemmhekk minn 20 ta' snin qabel. U anke l-mart tal-asbestos tipikament jidhru wara ħafna snin li wieħed ikun espost tal-asbestos. Dr. Segletek semmit il mjart relatat l asbestos musta nerġaqot intenni dan, iżda tistgħu taraw fuq il-materjal li qassamt. Iżda jekk naqsmu l-informazzjoni ta' kemm wieħed ikun espost fuq il-post tax-xogħol u kemm wieħed ikun espost in ġenerali tistgħu ngħidu li wieħed ikun espost għall-asbestos fix-xogħol ta' tneħħija li huwa x-xogħol ta' kostruzzjoni bażiku. Imbagħad hemm ukoll kwistjoni tal-asbestos fej jitħalla fil-tamir eh, domestiku, appliances tal-elettriku, tal-gas, tal-ilma, tat-tisħin, tal-manutenzjoni, eh, dawk li jieħdu ħsieb il-postijiet u l-bini, anke wara li jkun hemm eh, skart illegali li jintrema jew inkella riċiklaġġ jew inkella trattament tal-iskart. Dawn huma kollha impigi f'dawn l-oqsma li jkunu Eh, affettwati. Mbagħad hemm ukoll xogħol ta' skavazzjoni ta' tħaffir fejn jista' jkun hemm skart ta' asbestos fil ħamri jew dan ifisser li l-ħaddiema jkunu esposti. Barra minn hekk hemm ukoll fejn wieħed ikun espost skont eh, jikux barra jew ġewwa fil-bini u kif qed fil-Finlandja 50% tal-asbestos jinsab propju fil-bini u diġà jkun qiegħed hemm u jibqa' hemm wara żmien twil ta' tneħħija tal-asbestos mill-bini. Barra minn hekk hemm ukoll il-failed dust control control li mhux qed iqis l-asbestos fix-xogħol ta' manutenzjoni pereżempju jew inkella x-xogħol ta' alterazzjoni, ta' tnaħħija, ta' tiġrif tal-bini li jista' jikkawża li dak li jkun ikun espost għall-asbestos, speċjalment il-ħaddiema. Biex nagħmel taqsira mill-esperjenza huwa possibbli li tagħmel tneħħija eventwali tal-asbestos din hija possibbli teknikament hemm biżżejjed tarfin, hemm biżżejjed prassi tajba u hemm biżżejjed esperjenza tajba kif wieħed jista' jagħmel dan. Iżda jeħtieġ li jkun hemm ħafna taħriġ, sim ta' informazzjoni u kollaborazzjoni biex dan tkun tista' tassow tagħmlu. Biex bekk tasal għall-aħħar għan li tneħħi l-asbestos kollha kollu mill-bini. Jiena ġbart uħut mis-suġġerimenti li ħarġu mill-xogħol li jiena referejt għalih fil-leġislazzjoni finlandiża Aħna sħaqna li l-edukazzjoni u l-kompetenza hija l-punt ewlieni fejn aħna jeħtieġ nagħmlu dan ix-xogħol darba wara l-oħra mod kostanti u l-mira tkun li l managers il-foremen, il-sensara, eccetera, l-ħaddiema, dawn kollha rridu jkunu involuti u l-edukazzjoni tkun eh, tkompli tul ix-xogħol u tul il-ħajja tal-ħaddiema anke speċjalment minn dawk il-partijiet interessati. Il-kompetenzi tal-persuni involuti jridu jkunu imħarġa, jridu jkunu professjonisti biex ikunu motivati biżżejjed biex jagħmlu x-xogħol tagħhom kif inhu xieraq. Barra minn hekk irid ikun hemm segwitu regolari għal dak li huwa naħħija ta' asbestos ma' dawn il-ħaddiema mit-taqsima tas-saħħa fuq il-post tax-xogħol, irridu nindirizzaw il-kwistjonijiet tas-saħħa, jagħmlu segwitu tas-saħħa tal-ħaddiema u anki konsulenza fuq is-sikurezza fuq il-post tax-xogħol. Nixtieq nisħaq fuq il-pariklu ta' li huwa involut meta wieħed ikun espost tal-asbestos, l-importanza li jkun hemm protezzjoni meta tieħu nnifs fuq il-post tax-xogħol fejn hemm periklu ta' asbestos, eċetera. F'opinjoni tiegħi jiena nemmen li l-asbestos eżistenti jrid ikun mappatura tiegħu biex bekk naraw fejn jinsab fid-djar fil-bini eċetera u niddokumentawh biex bekk nilvitaw li dak li jkun il-ħaddiema speċjalment ikunu esposti għalih. Speċjalment meta jkun hemm manutenzjoni jew tiswiet f'dawn id-djar fejn hemm l-asbestos. Grazzi. Grazzi tal-kontribut tiegħek sur Tuomi. Issa l-espert li jmiss hija sinjur l-onorev sur Vetzmand ġej mill-eżekuttiv, anzi huwa eżekuttiv tal-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 nista' ngħaddi l-esperjenza tiegħi fuq l-asbestos u kif nistgħu nimxu l qudiem L-asbestos huwa projbit iżda kif ħan nisfaċċaw l-isfidi tal-ġejjieni. Jien għandi 30 sena ta' esperjenza fil-karriera tiegħi intrattajt l-asbestos, il-każijiet ta' kumpens għal ħaddiema, e provajt lokalment noħloq kooperazzjoni bejn il-tobba, il-kliniks differenti tal-saħħa fuq il-posta xogħol, speċjalment fejn ġie identifikata asbestosis. Mbagħad provajt ukoll nagħmel xogħol ta' biex inqarreb il-unions, it-tobba, uħdim tanke ma' leġiżlazzjoni fid-Danimarka u anke fl-Unjoni Ewropea biex ninderezza l-linji gwida biex wieħed ikun jista' ġesti l-asbestos fuq livell nazzjonali, Ewropew u globali permezz ukoll tal-ILO. Mbagħad għandna pjantazzjoni fuq l-asbestos għall-EFBWW u nerġa' ndur lura u nitkellem fuq dan il-punt iktar tard. Għala għatna t fuq dan. ħafna stati membri għan kellhom restrizzjonijiet u projbizzjonijiet ċari fuq l-asbestos li moru lura sebajnijiet u tmeninijiet mill-projbizzjoni tal-Unjoni Ewropea fl-2005. ħaddetna 30 sena ta' negozjazzjonijiet politiċi u tekniċi qabel ma nħarġet din il-projbizzjoni u forsi l-bini Berlaymon għenna. Hemm projbizzjoni fl-Unjoni Ewropea bċertu eċezzjonijiet eh, u għanna wkoll direttiva li terregola eżattament kif wieħed jista' jġesti l-asbestos. Iżda diffiċli tkun taf kemm u fejn kemm eh, l-asbestos huwa moħbi fil-bini jew fil-postijiet, fil-bastimenti, fil-linji tal-ferrovija, f'liema mm, kwantità tista' ssib ħafna asbestos f'appartamentu bini privat u pubbliku ħafna drabi jkun diffiċli li wieħed taraħ, mhux bil-fors ikunu l-bjut jew is-soqfa, iżda jista' jkun fil-kondutturi, fil-kanen, eċetera, Walek għalhekk tittoqgħod attent fl-aspett uman. Anke l-projbizzjoni hija importanti, nafu li ħin qed jafas jaħdem kontrina. Sakemm ma nkunu naħejna kwalinkwa fibra sal-aħħar waħda dawk li huma li jinstallaw l-asbestos u dawk li jafu jidentifikaw l-asbestos fil-bini qegħdin jirtiraw kull ma jmur u qegħdin jonqsu mis-settur tal-kostrazzjoni. Issa ġenerazzjoni oħra qed tieħu rridni f'idea jaħdmu mal-ħaddiema tat-tiġrif tal-bini fil-kostruzzjoni u ma tantx għandhom esperjenza jew għandhom ftit esperjenza ma' dan il-materjal speċjalment meta jagħmlu manutenzjoni tal-bini jew inkella meta jġarfu l-bini. Kien hemm ħafna diskussjonijiet dwar il-ħtieġa li jkun hemm strateġija koordinata, integrata biex bjek nindirizzaw bis-serjetà il-problema tal-asbestos. Irridu nindirizzaw il reġistrar u l-screening tal-asbestos fil-qasam ta' djar. Irridu wkoll nindirizzaw u nagħtu ħarsa lejn l obligi għal gruppi oħrajn ta' binim ġodda per eżempju rridu naħatu ħarsa lejn it-taħriġ vokazzjonali, mhux biss għal kumpaniji ta' tiġrif tal-bini li jkun fihom l-asbestos, iżda anke nies oħrajn li jistgħu aħabtu wiċċhom mal-asbestos u l-problemi li jġib miegħu. Irridu nagħtu ħarsa wkoll lejn il-kumpens u kif nistgħu noqogħdu attenti għal kwistjonijiet marbuta mas-saħħa fuq il-post tax-xogħol Ħafna drabi hemm eċċezzjonijiet li laqqas biss nistgħu nifhmuhom. Hemm tliet pajjiżi li qed jużaw il-chlorides li fihom asbestos u sa nistgħu naraw jekk nistgħux insibu alternattivi għal dan il-an flok dawk li fihom l-asbestos. Irridu għodu attenti wkoll għall qasam ta' trasport fejn hemm materjal eċċessiv u kif nistgħu nneħħu l-asbestos mill-bastimenti qabel ma jatilqu mill-Ewropa biex jiġu żarmati. Eh, Barra minn hekk nittamaw li l-kwistjoni tal-asbestos tkun priorità fuq l-aġenda għal-ġejjini għal saħħa u sikurezza fuq il-post tax-xogħol sal-2020. Aħna naħsbu li għandna bżonn bażi professjonali soda għall-azzjonijiet għall pjanit azzjoni tal-Istati membri b'tali mod biex l-iskedenzi stabiliti għal 100% tneħħija totali tal-asbestos madwar id-dinja tkun tista' titwettaq. Irridu nikkonsidraw ukoll il-monitoraġġ u l-infurzar tar-regoli. Hemm ħafna żoni li mhumiex ċari jew konkreti fil-industrija tal-kostruzzjoni. Nafu wkoll il parlament ma qalx xejn preċiż dwar x'jaħseb dwar l-istrateġija tas-saħħa u sikurezza fuq il-post tax-xogħol. Il-Parlament jgħid li l-Kummissjoni għandu jkollu smih biex naraw kif nindirizzaw il-problema tal-asbestos kif ħan nimmaneġjawh u nappoġġaw l-istati membri biex ikun hemm pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali biex bekk jiġi eliminat darba dejjem l-asbestos. Ejja fakkarkom li dan ma seħx, jew għadu ma seħx. U għalhekk tistaw tobsru li fl-istrateġija l-ġdida li l-Kummissjoni se tippreżenta għasmiħ pubbliku fi żmien xahar xarejn, nittamaw li jgħidu xi ħaġa dwar pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali. Bit-tarif, pjanijiet ta' leġislazzjoni, edukazzjoni, tindif tal-postijiet fejn hemm asbestos, pereżempju siti industrijali antiki u l-bini, biex bekk jiġi identifikat u jiġi mneħħi b'mod siwi, b'mod sigur. Xinajdu kol dwar id-dibattitu meta jkun hemm modernizzar tal-djar jew tal-bini pereżempju, hemm ħafna interessi involuti. Smajna B'interess kbir smajna lil sur Hughes fil-bidu tad dibattitu l prezentazzjoni tiegħu u naħsbu li l-fatt li hemm rapport maħsub minn naħa tal-Parlament Ewropew hija xi tajba, tidu tqisu wkoll oqsma oħra bħal pereżempju screening jew inkella stampa ġenerali ta' fejn jinsab l-asbestos. Ma nistgħux noqogħdu nitkellmu dwar kwistjonijiet politiċi jew pjanijiet tensjoni qabel ma nkunu nafu eżattament fejn jinsab l-asbestos. Għandna bżonn pjanijiet biex nkunu nistgħu niflu eżattament ħafna bini u naraw fejn hemm l-asbestos. Biex dan nagħmlu għandna bżonn pjanijiet ta' azzjoni u forsi nistgħu nindirizzaw il-kwistjoni tal-asbestos fuq smoħra ta' politika. Pereżempju fl-enerġija, kif ukoll il-rinnovazzjoni tal-qasam tad djar, fil per eżempju konsulent tal-enerġija li hemm biex jagħti parir lis sit tad-dar u kellu wkoll taħriġ xieraq biex ikun jista' jidentifika l-asbestos fl-istess dar. Forsi ikun neċessarju wkoll li nagħtu ħarsa lejn l-obbligi neċessari għal sidin tal-djar. Bħalissa huma dawk li jħadmu li jridu jirreġistraw sejba ta' asbestos Iżda jista' jkun hemm asbestos f'bini fejn m'hemmx persuni li ħadmu, persuni li impjegaw il dak li jkun. Il-INI reports huma importanti ħafna diġà semma, speċjalment anke rridu jkun hemm kwalifiku taħriġ eh, speċjalment tal-tiġrif tal-bini. Irridu jkun hemm taħriġ għall-bennejja, l-inġiniera, il ħaddem u speċjalment tal-ispetturi da smajnieh mill intervent ta' Krista. Qed nisħu ħafna wkoll fuq il-programmi għal tnaħija tal-azbestos u hemm skadenza stabilita biex ikonna Ewropa ħilsa mill-azbestos. Iżda anki jekk għal mument tieqfu tirreflettu li timmaġinaw li kieku minn għadda ħadd ma ħajkun espest għall-asbestos fl-Ewropa. Xorta waħda ħna raw mart relatat mal asbestos xorta waħda ħna raw patoloġiji għal snin sħaħ wara din id-data. U għalhekk din hija deċiżjoni dwar kemm il-mart relatat ma' l-asbestos ħan esperjenzaw fis-seklu li ġej. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar appoġġ għal vitmi ta' l-asbestos biex nraznu darba l-dejjem l-esportazzjoni ta' materjal li jkun fih l-asbestos Dan huwa pjan komprensiv jekk tassew tridu tindirizzaw bil-fatat biex insejħulu hekk tal din il-problema tal-asbestos. Irridu nkunu nafu eżattament jekk il-leġiżlazzjoni tagħna hix biżejjed, għandna tarif biżejjed għaliex il-persuna komuni ċittadin fl-Ewropa ma tantx taf wisq fuq l-asbestos. Għanna informazzjoni dwar kemm wieħed jista' jkun espost għall-asbestos u għanna livell ta' kuxjenza u tarfin dwar l-asbestos ġenerali għax kulħadd jista' jkun espost għall-asbestos u għalhekk irridu naħdmu nxamru l-kmim sabiex ikonna Ewropa ħilsa mill-asbestos u anke dinja fl-aħħar mill-aħħar ħilsa mill-asbestos. Grazzi. Grazzi għal din il-preżentazzjoni tiegħek. Issa nagħti l-kelma lil Lori Katzen Allen hija l-koordinatur għal Segretarjat Internazzjonali tal-Proibizzjoni tal-Asbestos fir-Renju Unit. Jekk jogħġbok? Mrs. Kazan Allen, jogħġbok. Grazzi tassew, jina nixtieq nirringrazzja lill kumitat ta' l-affarijiet soċjali u tal-impik, tal-istidnuni biex nħu sem f'din is-sessjoni tant importanti, din it-tieni smieħ dwar l-asbestos li na kont li qed nattendi dawn l-aħħar ġimgħat. L-għadda saret fil-Brazil, kwistjoni saret ġiet indirizzata fit-23 ta' għawissu fil-Qorti Kostituzzjonali ta' Brazilja fil-Brazil. Il-Kostituzzjoni tal-Brazil tiggarantixxi li ċittadini biex jkollhom ħajja b'saħħitha u kif l-użu ta' tossiku bħal dan tal asbestos jibqa' jiġi użat. U aħna qed nikkonsidraw dawn l-istess kwistjonijiet illum. Il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea tagħti dritt għal dritt tal-ħajja, dritt ta' integrità tal persuna kif ukoll id-dritt li ħaddim mal informazzjoni Il-Konvenzjoni Ewropea fuq id-drittijiet tal-bniedem tistqar b'mod ċar li id-dritt tal-ħajja għandha tkun protetta bil-liġi u anka fost l-Unjoni Ewropea n-nies bħalissa qegħdin imutu minn ħafna mart li ma jistax jiġi evitat ikkawżat mill-asbestos. U f'ħafna każijiet ma nistawx ngħidu min u fejn qegħdin. Għaliex ħafna informazzjoni minn istati membri mhix magħrufa u din hija sitwazzjoni mhix aċċettabbli u xi ħaġa li tiġi indirizzata. Fil-nuqqas ta' informazzjoni bħalissa aħna noqogħdu nibbażawru fuq l-epidemioloġisti Ewropej. Hemm ħafna mortalità minn mezotolioma u wkoll din twassal għal mart ieħor ġej minn asbestos fin-nisa u fl-irġiel. Mhix xi ħaġa li mhux raġonevoli li nissuġġerixxi li fl-Ewropa tal-Punent biss aktar minn 500.000 persuna ser tmut minn mart li ġie kkawżat mill-asbestos mill-1995 sal-2029. Ħanerġa' nirrepeti din iċ-ċifra, nofs miljun. Din hija l-istess bħal popolazzjoni sħiħa ta' Sheffield, Grenoble, Nuremberg jew inkella Bologna. Jiena ġejt mitlu ballum biex nixħet l-attenzjoni tiegħi fuq kwistjonijiet speċifiċi u namelek f'10 minuti hija diffiċli din il-ħaġa, pero jina lesta li nilqa l-sfidi bħal proibizzjoni tal-asbestros. U dawn il-kategoriji, dawn il kustjoni tiegħu żewġ kategoriji li nifmu u kol dimensjoni umana ta' traġedija ta' traġedit asbestos fl-Ewropa u neliminaw il-mart marbut mal-asbestos. Aħna nistgħu nħarsu li dimensjoni umana ta' traġedijiet marbuta ma' l-asbestos Il-proibizzjoni tal-asbestos daħlet fis seħħ fl-2005, però din ma tagħmilniex siguri. M'hemmx dubju li kulħadd għandu asbestos fil-pulmun tiegħu. Jekk aħna fortunati mhux nimirdu marbut mal-asbestos, però minu sfortunament il-prospetti huma korroħ. Aħna rridu naraw ukoll min eh, xi tip ta' trattamenti jistgħu jirċievu dawk li għandhom eh, l-asbestos fil-pulmun tagħhom jew dawk li anki li ma m'għandhomx jew għadhom ma jafux. Irridu naraw li dawn in-nies eh, jiġu daw sitwazzjoni jiġu indirizzati hemm nies li għandhom ukoll kanċer ta' marbut mal-mar tal-asbestos u anki nies li huma impjegati għal rashom wieħed għandu jirċivi l-aħjar trattament mediku, appoġġ pratiku, però mhux qed jirċievu dak li jixtieħuhom li xirqilhom għaliex dawn u fil-fadhom huma kontra il-prinċipju fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Rekomandazzjoni l-leġiżloni tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi mdala fisseħ u tiħuħsib id-dritti tal-bniedem meta niġu għal vittmi tal-asbestos minkejja s-sors ta' espożizzjoni l-istatus tal-impjik tagħhom u t-tip ta' marda marbuta mal-asbestos. Issa nista' nitkellmu dwar elementi nieqsa fil-qafas tal-asbestos f'ħdan l-Unjoni Ewropea. Fost dawn il-vittmi tal-asbestos hemm nuqqas kbir ta' kuxjenza anki dwar direttivi Ewropej jew rakkomandazzjoni biex wieħed jipproteġi l-popolazzjoni mill-periklu tal-asbestos. Jiena għalhekk nirrikomanda li l-Kumitat tal-Impjieg u l-Affarijiet Soċjali iwaqqaf sottokumitat biex jaħdem bħala kunta kuntat bej il-vitmi tal-asbestos u rappresentanti tal-Parlament Ewropew. Dan is sottokumitat ikun jista' jħares l entità biex jikkoordina pjantazzjoni kontra l-asbestos bħala parti mill-proċess mbagħad ikun hemm ċentru marbut ma' mar tratat ma' l-asbestos. Dan jista' jkun dit tista' tkun possibilità. Ir-rwol tal-gruppi tal-vitmi fiħdan l-Unjoni Ewropea ma' aktar minn 55 eh, grupp ta' vitmi l arfien ta' dawn il-tip ta' gruppi nsebuwa wkoll eh, ftipi differenti ta' rizorsi għal dawk li jistgħu jgħinu mbagħad il vittmi li jkunu l-om martratat mal-asbestos dawk li dawk li għamlu l-politika jarfu wkoll ir wol tal-grupp ta' dawn il-vittmi tal-asbestos jallokalhom finanzjament għax-xogħol tagħhom kif ukoll partit interessati għal dawk li ma' diskussjoni marbut mal-politika ġejjina tal-asbestos. Kif nistgħu neliminaw mard marbut mal-asbestos l-unika mod li nistgħu nagħmlu dan u li nagħmlu dikontaminazzjoni tal-infrastruttura Ewropea dan u l-unika għana ħari. Però sakemm nagħmlu dan irridu jittieħdu Mezzi preventivi ta' espożizzjoni u essenzjali nassikuraw li l post tal-asbestos jkun fi djar, vetturi, dawn ikun magħrufa il-post ta' eh, fejn kien jiġi prodott l-asbestos jiġu markati, anki il-post fejn l-asbestos kien ikun hemm eh, kontaminazzjoni anke minħabba trab tal-asbestos u l-ħaddiema jridu jirċievu taħriġ addizzjonali l-industrija li tneħħi dan it-tip ta' żben ta' l-asbestos għandhom standards li ma tantxu ma tajbin u għalhekk li tkun hemm introduzzjoni ta' kwalifika f'dan is-settur industrijali sabiex nollu livelli ntejbu l-metodoloġija u nipproteġu il-saħħa pubblika u il-saħħa fuq il-post tax-xogħol. Irrid ikun hemm ukoll ġabra ta' data anki fuq mart marbut mal l sabiex ikun hemm aktar prevenzjoni u essenzjali wkoll li profil all inizjattiv ta' profil all sabiex titqajjem kuxjenza fuq il- il-teddida tal-asbestos isiru għabbażi tal-esperjenza tar-Renju Unit kampanja li tisħaq il-periklu tal-asbestos mħabba kontaminazzjoni fl-iskejjel hija rakkomandata. Sfortunatament fil-Renju Unit il-maġġoranza tal-iskejjel tagħna huma kontaminati bl-asbestos. Kull tip ta' asbestos ġie użat fl-iskejjel tagħna u aħna nevalwaw li madwar 80% tal-bini li jużaw it-tfal tagħna u lidna ta' kuljum għandhom l-asbestos. Għalhekk rakkomandazzjoni il sottokumentat tal-asbestos li jintom twaqfu għandha jkollha mira li twaqqaf strateġija koeżiva tal-Unjoni Ewropea biex tellij minna mart marbut mal-asbestos. Data ta' skadenza l-2023 għal l-dekontaminazzjoni għall-asbestos hija proposta dawn huma uħut mill-ċuħ tal-nies tal-asbestos li mietu minn mezzu tal jumma Din dan huwa kanċer li huwa aggressiv, brutali u joqtol. Joqtol mingħajr ħniena. il vittmi tal-asbestos mamlu xejn ħażin u ma nistgħux ngħidu l-istess għal dawk li ippermettew kondizjoni żina tax-xogħol speċjalment anki meta jinbieħu prodotti ħżiena dawn ukoll għalhekk biex intajbu din is-sistema għandna bżonn programm koordinat b'appoġġ ta' rida politika, għalhekk aħna rridu nagħmlu xi ħaġa aħjar u aħna llum qegħdin hawnhekk sabiex nitolbu l-għajnuna tagħkom sabiex neliminaw din il-katastrofi kera ħafna sabiex ġenerazzjoni futuri ma jsofrux il-mod kif ħattijħor sofra. Nirringrazzjakom. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Ich würde jetzt vorschlagen... Grazie tassew, grazie l-kontribuzzjoni tijak forsi il-membri kollha li jew preżenti jkunu jistgħu jagħmlu mistoqsijiet żewġ minuti kull wieħed. Umbat bekk inkunu nisaw nisimgħu mill-ġdid fuq mill naħa tal-esperti u ma jkollhom ħames minuti biex jwiġbu l-mistoqsijiet tagħkom. Jekk jogħġbok. Grazzi tassew, Sinjor President. Ma tkomx kunu sorpriżi li nuqqas ta' Prezenza fil-laqajja normali, pero nassikuraw li il- din ix-xieda tingħadda lil bqija tal-membri tal-kumitat u aħna ser inkomplu fuq il-ħidma tagħna fuq il-rapport ta' inizjattiva li għandna f'dan il-kumitat. Diffiċli nagħmel mistoqsijiet bħalissa, Sinjor President, għaliex jiena naqbel 100% ma' dak li qalu l-esperti. Nista' ngħid li bosta mill-kwistjonijiet li huma semmew diġà semmejnuhom fl-abbozz tar-rapport li naħloqt ħafna mill-affarijiet jerġuni infakkar dan l-abbozz u forsi anka nerġa' nirranġhom kemm xejn. L-istatistika li Sinjura Lori Kazen Allen tatna li 80% tal-isker fl-Ingilterra għandhom l-asbestu hija waħda li vera eh, tbeżana ċfridu nqisu teknika fil-bini anki l-istrumenti li jiġu użati u l-affarijiet li jintużaw biex jibnu fil-involuti fil-kostruzzjoni. Il-Karta ta' Dritti tal bintan tal-Unjoni Ewropea u għal aħjar approċ dan huwa għandha dimensjoni importanti la inkludejta sissa però ser bla dubju in nsostnija jina l-esta li ndaħal ċertu proposti konkreti u irrit naraw kol kif sotto kumitat jista' jitwaqqaf jew jista' dan ix-tip ta' xogħol issir dan il-kumitat. L-aħħar punt importanti u li aħna rridu nieħdu konsiderazzjoni tal-mapping u anki li markar ta' fejn qed jiċċaqlaq jew jiġi trasferit l-asbestos. Dan importanti anke ma' dak li għandu sama l-effiċenza tal-enerġija u dan ser jinvolvi wkoll li nerġgħu ninduru u anki naraw it-tip ta' bini fih dan l-Unjoni Ewropea. Din ser toffrinna opportunità ideali biex nħarsu mill-ġdid il-kwistjoni tal-immarkar tal-asbestos, il-mapping tal-asbestos. Tajjeb u koll nfassu data ta' skadenza għal Ewropa li tkun ħilsa mill-asbestos nixtieq ukoll infakkar li il-Polonja biss l-unika stat membru li waqfet pjantazzjoni u anki data ta' skadenza biex ikun hemm pajjiż mingħajr l-asbestos sa l-2032. U aħna rridu nbidlu din il-ħaġa Eh, anki fl-Europa, l-imnu Europa ħilsa mill-asbestos. Il-punti li saru mill-Timor u anki minn Krista huma validi ħafna rigward il-ħtieġa għal proibizzjoni globali fuq l-asbestos ta' bilħaq dan huwa imperattiv globali anki fl-Unjoni Ewropea sabiex naħlqu naraw li kuna proibizzjoni. Tu l-żewġ miljun tunnellata li qed jiġu prodotti fir-Russja ċina u il-Kanada hija xi ħaġa li eh, rridu inwissu għaliex hemmhekk ukoll hemm l-importazzjoni tal azbest u din dan huwa il-materjal li għal xiren ta' snin kienet jiġi użat ukoll fl-Unjoni Ewropea u immibijuh b'dan il-mod u din hija xaġa immorali. Il-Kanada huwa l-unika pajjiż fil-punent li għadu jagħmel dan il-kommerċ u għalhekk għandu jistħi, missu jistħi dan il-pajjiż jider li jem ftejim u kol minnaħat tal-esperti tana li jem direzzjoni ċara fuq il-mapping. Et naraw dan il messaċ li rridu nirrevedu mill-ġdid il-kwistjoni tal-licenzi u anki it-neħija u il rimi tal-azbestos. Biex nerġa lura l-dak li għar Lars, żewġ frażiet li juża strateġija koordinata u approċ olistiku. Dawn nsibom ukoll fir-rapport tiegħi, però iva rrid nerġa' nħares mill-ġdid u nipprova nagħmel xera dominanti kolli approċ holistiku għal dak li hu mapping tal-asbestos u anke neħija tal-asbestos. Però ovvjament hemm ħafna eh, punti relatati ma' taħriġ informazzjoni appoġġ nixin nirringrazzjahom minn qalbi unwetkom kull membri ta' dan il-komment ser jaraw l-evidenza li aħna qed naraw issa dan il-ħin hawnhekk. Grazzi. <clears throat> Grazie, signora Presidenta. <clears throat> Grazie tassew, signor President, mela fil-qosor. nixtieq nirringrazzja l-esperti tagħna tal-li tawna lezzjoni tan tajba fuq l-impenn li qed jieħu anki biex imbidlu ndawru din it-traċedja tal-asbestos. Il-preżenza tagħhom fostna kienet utli ferm. Tidux qata għaliex jew tifmux ħażin għaliex ma hawn qasta ta' membri. Nixtieq nirrepeti dak li aħna diġadna fil-passat. Jiġifieri li jkollna rapport ta' inizjattiva propja, sa' Jiena fl-isem il-Partit ta' Soċjalist nixtieq ngħid li l-kollegi, il-kollegi kollha, il-gruppi kollha femu kemm eh, din il-kwistjoni importanti ta' bilħaq din hija xi ħaġa li qed issir dejjem ma aktar ma jaddiż iktar importanti. Kif qal diġà Steven, jiena naħseb li hija ħasra li minkejja l-evidenza xjentifika xorta waħda għatem zoni fejn din is-sustanza terribli tossika qed tiġi użata. Jiena membru tal-delegazzjoni għal relazzjonijiet mal-Kanada u fil laqgħa li miss jiena ser inkun qed nikkummenta fuq dan is-suġġett u ta' bilħaq jiena ser insaqsi li Sur Hughes biex jassikura li kull darba ħna li kolna delegazzjonijiet mar, mar Russja, ma' ċina li produċu l-asbestos, Meta jkollna laqat bilaterali, kull darba li jkollna laqat parlamentari, mill-Unjoni Ewropea aħna rridu niċċarawa li għandu dan l-impenn biex ikollna proibizzjoni. u aħna nixu li din il proibizzjoni ssir universali. Għalhekk sinjuri, emnuni meta tnajdilkom li dak li qed tagħmlu intom mhux għal xejn ser ikun hemm eruq ta' dan ix-xogħol u ħajkun hemm gruppi u membri li ħajkompli jiġildu din il-ġlida, ġlida għal ġustizzja, ġlida għal vitmi. Grazzi. Vielen Dank. Um, grazzi tassew. Nixtieq nirringrazzjakom għall kontributi tagħkom. Jiena minix esperta tal-asbestos bla dubju, allura din introduzzjoni kienet verament interessanti għalija naqbel mal-kollegi tiegħi li hija kwistjoni urġenti u importanti immens għandi mistoqsija fil-belt tija jina fli hemm problema bil eh, fdalijiet tal-asbestos l-iskejjel meta dawn l-iskejjel kienu qed jiġu renovati. Jina nifhem li 80% tal-iskejjel xorta waħda għandhom asbestos u mhumiex skejjel. Allura, aħna tassew għandna bżonn perjodu ta' phasing out, ġifri sakemm nibdew nifqu nużaw dan il-materjal. Jew neliminaw kompletament. Pro immaġinaw ser jgħidu l-Istati membri jekk l-Unjoni Ewropea ser timponi data ta' skatenza. X'jażbu pereżempju l-Istati membri Danimarka dwar ispejjeż ser ikunu l-ispejjeż biex ikun hemm tneħħija sieħa ta' l-asbestos. Anki mill-fdalijiet ta' asbestos fil-bini, din hi mistoqsija tiegħi. U issa lek nixtieq nagħti l-kelma mill-ġdid lill-esperti biex iwieġbu l-mistoqsijiet. Mela, Dr. Sedlaċek jekk jogħġbok. Grazzi. Fix-xogħol kollu li aħna għamilna u anki mal-gruppi ta' interess u assoċjazzjonijiet. Aħna ħarisna wkoll lejn l-ispejjeż li autoritajt lokali kollom biex jibni bini ħilas mill-asbestos u anki biex ikun hemm eliminazzjoni tal-asbestos. U jiena fil-fatt eċt Berlin meta il-Palazz tar-Repubblika, jiġifieri l parlament Antik tal-Vant, eh, ġi mneħħi u rajna kemm kienu vera għoljin l-ispejjeż biex wieħed ikkisser dak il-bini b'mod adegwat. Allora ma nistax impoġġi ċifra, però jinvolvi spejjeż kbar biex nassikuraw li jkun hemm it-tneħħija sigura tal-asbestos. Dan jinvolvi ħafna flus. Aħna rridu naraw li jkun hemm tneħħija sigura, però anki rimi sigur u dan ifisser li ħasar ikun hemm pis finanzjarju għal min ħajkun eh, responsabbli għal dan kollu. Jekk permettu li nagħmel l-aħħar kumment, rigward il- l-Aġenzija dwar il-saħħa tal-ħaddiema fil-post tax-xogħol. Aħna namiraw xogħol li qed tagħmel, però fl-opinjoni tagħna l-asbestos hija storja li ma tispiċċa qatt. Hemm ħafna karsenoġeni li biżmien Ovvjament biex li rridu namlu li nqajmu kuxjenza dwar dawn it-tip ta' karsinogeniċi li ġejjin mill-asbestos u rridu ninformaw in-negozji u persuni involuti u ser inkomplu nappoġġaw dan il-punt. Irridu naħdmu wkoll biex kunem kampanja ta' prevenzjoni ta' riskju. Aħna qed nisħu wkoll ir-wol ta' min ħaddem u anki il-ħaddiema u l-ispetturi tax xogħol. Eh, dan huwa punt ġenerali, però l-Aġenzija wkoll għandha rwol x'taqdi. Aħna tal-fema li għandna rwol niżviluppaw soluzzjonijiet prattiċi flimkien mal istati membri waħda mill-inizjattivi tagħna, mill-proġetti tagħna huwa l-evalwazzjoni ta' riskju online li verament faċli tuża immirata l-micro businesses biex mod demokratiku ikunu jistaw jagħmlu evalwazzjoni tar riskju u faċli ħafna tniżila fil-computer u li tuża. U aħna fil-fatt qegħdin naraw li f'dak li għandu x'jassam l asbestos huma il micro businesses li huma konċernati prinċipalment. U għalhekk aħna ser inkomplu naħdmu fih dan l-aġenzija sabiex nitkellmu, namlu kampanji, nfirxu informazzjoni. U nittama wkoll li aħna nkunu nistgħu natu l-kontribut um li tagħna din il prohibizjoni minn ftit ta' snin oħra. Nirringrazzjak. Thank you. Um, just shortly... Uh... Sudumi, fil-qosor L-asbestos għandu jitneħħa u ser jitneħħa iżda hawnhekk il-kustjoni hija marbuta mal-ħin. Jekk aħna nistabilixxu mira biex inneħħuh fi żmien 20-30 sena pereżempju din hija gwida għall-industrija tal-kostruzzjoni wkoll biex huma jagħmlu negozju minna hija parti minn negozju tal-kostruzzjoni. Jiena qed nitlob dan mir-rappreżentanti tal-industrija tal-kostruzzjoni fil-Finlandja u huma jgħidu li jistgħu jagħmlu negozju minna imma din għandha xbija negattiva ħafna. U dan jevita milli dan in-negozju jikber u kol partijiet negattivi li ġejjin mill-abiltajiet ta' dawn il-kumpaniji. Id-namlu valwazzjoni u x'jiġri jekk jitneħħal asbestos fi żmien partikolari jew inkella jekk jibqa' hemmhekk. U jitneħħa meta jkun meħtieġ. Aħna unnek jirridu nipparagonaw l-affarijiet u naħseb għanna biżejjed dejta biex inkunu nistgħu nipparagonaw l-affarijiet. Grazzi. Grazzi. is Vetsmand. Grazzi tassew. Wa kbir illi inneħħu l-asbestos kollu preżenti. Ma tantx nafu dwar l-ispejjeż involuti u għalhekk huwa importanti li niżviluppaw mudelli ta' screening. Ma nafux xi problema ta' 20% fil-housing, fid-djar jew inkella hemmx ak aktar problemi. Għandna ċifra tar-Renju Unit ta' 80% tal-iskejjel u jista' jkun illi din iċ-ċifra tkun ukoll hekk f'rigward ta' djar. Imbagħad hemm il pjantazzjoni fil-Polonja ġie kkalkulat illi l-prezz huwa madwar 10 biljun euro biex inneħħu l-asbestos sas-sena 2032. U importanti li jkollna perspettiva ġenerali skont il pajjiż kemm fadal asbestos f'kull pajjiż. U importanti wkoll illi narfu l-fatt illi hemm tipi differenti ta' asbestos u nibdew bit-tip l-aktar perikolus tal-asbestos, jiġifieri dak tal-loose fibers fil-kanen, fis sistemi ta' tisħin, fost l-oħrajn. Hemm tipi oħra żda ta' asbestos. Dak dawk it-tipi ta' asbestos forsi jkun aħjar illi ma mmissuhx inħallu hemmhekk sakemm ma jkunx sarlu xi dannu xi ħsara imma rridu nidentifikawh, irridu nagħmlu xi tip ta' mapping, nirreġistrawh biex kulħadd ikun jaf li f'dak il-post partikolari hemm l-asbestos biex bekk dan ikun jista' jiġi użat jekk il-bini ikun ser jiġġarraf, ser jitwaqqa biex nevitaw li jkun hemm xi sorpriżi. Issa, jiena nemmen li aħna rridu nikkonsidraw illi bil-kriżi fl-industrija tal-kostruzzjoni u dan jinkludi pajjiżi Danimarka f'dawn l-aħħar erba' ħames snin kien hemm bidla fl-attivitajiet tas-settur tal-kostruzzjoni mill-bini ta' bini ġdid, għal renovazzjoni u għal xogħol ta' tiswija. U għalhekk issa għandna perjodu fejn l-industrija tal-kostruzzjoni issa qed tifoka fuq il-bini attwali u għalhekk għandna ċans akbar l-identifikaw fejn jinsab l-asbestos bl-istess mod jek naraw il-ġejjeni. Kien ħarsu lejn il-ġejjeni. Ser ikun hemm ħafna sussidji illi jitħallsu fi stati membri differenti biex id-djar ikunu aktar effiċenti f'termini ta' enerġija. Hemmhekk ser inkunu nistgħu innaqsu l-ispejjeż ta' tneħħija tal-asbestos għal ix-xorta irid isir xi xogħol ta' rinnovazzjoni biex intejbu l-effiċenza tal-bini u għalhekk dan ifisser li nistgħu nolqtu żewġ għasafar b'ġebla waħda nistgħu niranġaw id-dar biex tkun aktar effiċjenti f'termini ta' enerġija u fl-istess waqt inneħħu l-asbestos kollu u xi materjali oħra. Grazzi tassew. Sinjura Kazanalen, jiena xtaqt li l kumitat b'xi aħbarijiet ġodda kien hemm f'Kebek u b'nadi oħra l-ġimgħa l-oħra illi waslu għatmim tal-produzzjoni kanadiza tal-asbestos wara kważi mitsen, aktar minn mitzena jider illi l-attività tal-minjeri fl-asbestos issa waqfet. Din hija xi ħaġa li għandna niċċelebra u jina jkolli ngħid illi xrobt tazza imbit jew tnejn biex niċċelebra. Iżda fiċ-Ċina naraw illi il-produzzjoni baqgħet hemmhekk u anke fir-Russja u jiena m'għandix dubju illi l-produzzjoni fir-Russja ser tiżdied biex nibbilanċaw it-twaqqif tal-produzzjoni fil-Kanada. Din hija kwistjoni komplikata nissuġġerixxi illi eh, għandna nagħmlu dan il-proġett u l-Kumitat jista' jibda jitratta dan il-proġett jinkludi din il-kwistjoni il proġett jinkludi din il kwistjoni u jara xtib ta' applikazzjonijiet finanzjari ser ikun hemm biex l-asbestos jitneħħa mill-infrastruttura. Issa nixtieq nistaqsi l-Kumitat Mistoqsija x'inhu ma l-ispejjeż jekk intom ma tagħmlux dekontaminazzjoni tal-iskejjel kemm kemm għallima purtinara staff ta' pot ser imutu minn dan il-mart jekk l-iskejjel jibqgħu jekk fl li jibqa' jkun hemm l-asbestos, jekk aħna mħasba dwar il-benessri tagħhom mela iva għandna nibdew innatfu l-iskejjel, innatfu l-infrastruttura biex il-ġejjieni, il-ġenerazzjoni tal-ġejjieni jkunu jistgħu jgħixu ħajja ħilsa mill-asbestos. Dank. Um, dan bidank ich mich an dieser Stelle. Grazie tassew. Nirringrazzja lil kulħadd. Nirringrazzja wkoll Lill-panel ta' esperti il-kummenti ta'kom kienu tassiwi ser nivolvuhom fir rapport fuq inizjattiva propja. Rapporter, l-Onorevoli Hughes, ixtiq jitkellem? To thank uh, our guests for the... Nishtiq nirringrazzja l-mistidna tagħna għal tweġibiet ta' ċertu eh, livell eh, esperta unek Jiena ntenni dak li inti qed il-kost, l-ispejjeż jekk aħna ma nġixxux mhuwiex aċċettabbli, aħna rridu nagħmlu dan ser jiġri kif intqal dan minn timo din hija kwistjoni ta' żmien. Jekk il-Polonja għamlet evalwazzjoni hawnhekk u tħoss li dan tista' tagħmlu sas-sena 2032, mela allura l-istati membri jistaw ukoll jistabilixxu skadenza simili Forsi l-Komissjoni tipproduċi xi studju dwar l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-kalendarju bħal dan, skadenza bħal dan jiena nissuġġerixxi illi President tagħna Beres tissuġġerixxi din ħaġa. Grazzi jekk ħadd iktar ma jixtieq jitkellem mela allura grazzi tassew. Grazzi talli bqajtu hawnhekk sal-aħħar lill-esperti tagħna ilkom il-vjaġġi tajjeb lura lejn pajjiżkom fuq l le manna xejn mela allura narġgħu niltaqgħu fit-8 ta' Ottubru hawnhekk fi Brussell. Grazzi.